Il-war nofsinhar it-tajjeb, sinjuri. Kont qed nittama li kunaw xaħat mill-grupp PPE maħna, m'għadhom ma waslux, xorta waħda se nkomplu bil-laqatana. Punt numru 8 fuq l-aġenda tagħna dwar ir-rekwiżiti kapitali għal kodba tal-kummerċ għal rititolizzazzjoni, revizjoni supervizori tal-politiki dwar ir-remunerazzjoni. Nagħti il-kelma lis sinjura McCall. Well, thank you, um, Madam Chair. Um, what I wanted to do really was to give an overview and... Jina xtaqt natikom idea ġenerali u x'aqtu kol nisma dak li għandhom xi jgħidu ir-relaturi l-oħrajn. Naħseb illi il-koll tafu l-sfont ta' dan il-punt, il-krizi finanzjarja, l-appoċ minnaħa tal- min ħalla 16 l-banek u l-settur tal-banek ta' fuxinuma ċifri ġifiri zewċ triljuni ta' euro ta' appoċ publiku pala bailout jew appoċ l settur bankarju. Tafu kol illi il-G20 u l-Unjoni u l-Kommissjoni Ewropea għandhom program biex jindirizzaw dan kwistjonijiet il- Per eżempju, hemm il-testmenti illi il-mbatem u koll il-taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji, iktar supervizjoni, iktar regoli stretti fuq il-kapital tal-banek. Dawn huma l-anijiet komuni tagħna sabiex ikun hemm settur finanzjarju affidabbli u settur bankarju affidabbli. Dak li huwa inkluż f'din id-direttiva hija r-remunerazzjoni tal dawk li jaħdmu fil-banek, it-taxxa fuq dawn ir-remunerazzjonijiet intom tafu li l-Komissjoni adottat il-proposta ta' ħaflu li 2009 hija parti wkoll minn programm kontinwu fuq eh, il-Komitat Bankarju għas Supervizjoni Bankarja li qed tifassal regoli għal kapital dwar il-banek ir-regoli ġew eh, emendati issa forsi diġa rajtu dan it-test u dan ukoll huwa maħsub biex jirrefletti x-xogħol tal-Kumitat Basel u eh, anki biex jiġu adottati il-prinċipji infasta mill-Financial Stability Board il-test tal-Kunsil palma tafu fuġi eh, maqbul fil-28 eh, ta' ottubru, pero xorta eh, ma sarx il-xol kollu li għandu sir fuq dan id-dossier u ma baqanna xejn xinajdu, għad baqa ħafna xisir u ħafna xinajdu. L-elementi huma li kunem tisħiħ fi rekwiziti kapitali fuq il-kodba tal-kummerċ, il-retitolizzazzjonijiet, u miżuri supervizori u sanzjonijiet dwar il-politiki dwar il-remunerazzjoni b'mod partikolari il-bonusijiet il-bonuses huma eh, kwistjoni taħraq ħafna ta' dibattitu pubbliku mod partikolari anki fil-Renju fil Unit rajna lum fil-gazzetti illi il-gvern se jieħu kontroll ukoll tal-bonus pool tal-Royal Bank of Scotland għaliex il-biċċa l-kbira mill-isħma issa huma proprjetà tal-gvern e, għamet qas hiħa uh, e, mill-bank għax qalu li se jitilfu l-aħjar impjegati tagħhom li jmorru jaħdmu f'istituzzjonijiet fejn m'hemmx din is-sittatura. Għalhekk il- direttiva hija qed tissuġġerixxi li jew eh, titlob illi il-banek ikollhom aktar kapital u l-bonuses jirriflettu il-prestazzjoni ta' dak li jirċivihom fuq medda ta' żmien itwal, jiġifieri iktar rekwiżiti kapitali ifisser illi um, ikun hemm iktar sigurtà u l-Kumitat ta' Basel jgħid illi l-banek se jkollu bżonn ta' iktar minn 11.5% tal-kapital kollu tagħhom għal dawn ir-rekwiżiti kapitali. Jiena kont ngħid illi meta kont studenta ma kontx nista' niltaqa' mal-bank manager uh, biex niftaħ kont il-bank u issa kulħadd qed iħabbat fuq il-bank tiegħi kulħadd mejjed biex il-klijenti jiftħu il-kontijiet fil-banek. il kontijiet fil banek rridu eh, jiġbru madwar ta' 20 biljun ta' euro fi zona euro waħda dawn huma kollha kwistjonijiet li aħna rridu naħsbu fuqhom JP Morgan tal-aħħar frapport ta' riċerka qal illi il-panek irridu jgħatu madwar 3 sa 4 fil-mija tal-kapital għal-back trading, forsi għalek il-peace mhux daqshekk kbir kemm wieħed forsi jixtieq iġalna nemnu l-banek huma mħasbin ukoll dwar id-data tal-implementazzjoni tas COD tlieta li jekk huma jridu jilħqu dawn l-istandard sal-2010 hija skadenza qasira ħafna l-affarijiet isiru ta' malajr u dan se jkollu impatt fuq l-ekonomija reali għal daqstant sar ċertu ammont ta' lobbying biex din il-COD tiddaħħal ftit ftit fuq medda ta' żmien wara li kunem uh, eh, disa xur ta' tkabbir pozittiv fil-GDP. Kif għattilkom il-Kommissjoni trit timplementa regoli li ġew negozjati mill-Kumitat ta' Basel dejjem ikun hemm ftit jew opportunità limitata lina biex ninfluwenzaw dawn id-deċiżjonijiet fir rigward ta' rititolizzazzjoni u l ktib tal-kummerċ hawn huma affarijiet li diġà ġew miftema f'Basel u għalhekk huma implementati fid-direttiva tal-Kummissjoni u t-test tal-Kunsill imma jiena nħossi li din ir-reviżjoni hija opportunità biex aħna ntejbu regolamentazzjoni nagħmlu titjib hemmhekk u jiena nixtieq bl-appoġġ tagħkom li naraw fejn nistgħu insaħħu l-iskrutinju tal-Parlament f'dan il-qasam u aħna ma noqdux lura u naċċettaw il-proposti illi jsiru u nimplementawhom mingħajr ma nifluhom sew bħala Parlament Ewropew. Jekk wieħed jara dawk l-elementi li forsi huma iktar ċari dwar ir-rititolizzazzjoni il-proposta timxi fuq ix-xogħol li diġà sar fis-CRD 2 li sar f'April u dan joħloq bir il-regoli ġodda ta' Basel il-Kunsill approva il test tal-Kummissjoni b'emenda waħda u differenza waħda skont il-proposta tal-Kommissjoni li ikunem hemm approvazzjoni minn qabel ta' rititolizzazzjonijiet eh, partikolarment komplessi. Jem per eżempju l-ammont ta' 122 biljun euro L-artiklu ta' 122 eh, bej jissuġġerixxi dan hemm li dawn l-affarijiet isiru b'diligenza xirqa fit-test tal-Kunsill hemm din il-proposta u tneħħiet mill-testa kompromess. Irridu naraw jekk aħna naqblux ma dan jew le jew forsi nipreferu il-proposta tal kummissjoni terġa' tiddaħħal fejn kienet dwar il-kodba tal-kummerċ, il kumitat ta' Basel fassal eh, regoli ġodda għandhom il-modelli tagħhom stess biex jaraw li jkun hemm biżejjed rekwiżiti kapitali u eh, Eh, Basel laħaq ftejjim li jeskludi il-correlation trading mir rekwiziti l-ġodda u għal daqstant li kompli jisir użu mill il-modelli bankarji ta' xinu il-correlation trading u għalek ġi deċis illi dan jitpoġġew iktar Eh, charges fuq dan dawn il-bidliet iridu ikunu riflessi f'Basel li jeskludi fil-fatt il-correlation trading. Iridu naraw jekk naqblux mal-pożizzjoni tal-Kunsill jekk għandix pożizzjonijiet differenti f'dan ir-rigward. Għan hemm xi tħassib dwar il-modelli il tal banek stess biex naqsu ir-riski f'dan il-qasam. Basel irrit aħna rridu illi da ma jiftijemx f'Basel qabel ma jintem studju li qed isir eh, f'Lulju ma konux nafu il-limitu l-iktar baxx innu eh, qed jiġi propost limitu ta' 8% imma dan ovvjament irid joħroġ permezz ta' proċess ta' komitoloġija aħna naħsbu illi eh, il-flor se jkun ta' between 5 u 10 fil-mija. Eh, ħafna għalluli illi mhumiex kontenti bil-limitu eh, minimu ta' 8 fil-mija jħossu illi l-aċċess tagħhom għal correlation trading jonqos minħabba fek u għalhekk jippreferu li kieku dan il-limitu jiġi fissat għal 5 fil-mija Eh, importanti għall-industrija hija d-data ta' dħul fis-seħħ huwa diffiċli qed jgħidu li dan kollu jidħol fis-seħħ sa tmiem l-2010 skont l-impenji li saru f'Basel. Għaliex huma jgħidu bir-raġun illi ikun hemm bżonn ta' ħafna bosta biljuni ta' euro u li dan jista' jeffettwa s-self jew inkella eh, kif jgħidu huma illi jalqu is-settur finanzjarju Ewropew għal kollox. Dina ovvjament dak li qed ngħid lilkom jiena issa mhumiex l-opinjonijiet tiegħi imma dak li qalli s-settur bankarju f'dan ir-rigward Jiena ħallejt il-kwistjoni ta' remunerazzjoni għall-aħħar għaliex naħseb illi hija l-iktar kwistjoni taħra u politika. Jiena naħseb bħala eh, politiċi illi aħna mistennija li nieħdu inizjattivi qawwija li noħorġu bi proposti qawwija bħala kumitat Sar ħafna xogħol f'dan il-qasam diġà il-Financial Stability Board eh, diġà ħareġ eh, il-prinċipji tiegħu f'Settembru tal-2009 li ġew approvati f'Pittsburgh. Il-prinċipji huma maħsuba biex eh, ma, ma riski żejda fir rigward ta' remunerazzjoni u japplikaw għal remunerazzjoni kollha lil ħaddiema li jistgħu wkoll mbagħad ikollhom impatt fuq il-profil ta' riskju tal-banek. Rrid infakkarkom dak li kien hemm fil-proposti tal-FSB għaliex dawn huma eh, prinċipji illi għanna nimxu fuqhom dawn huma il-prinċipju ma il-governanza, kompens u kapital, l-istruttura tal-ħlas, il-risk alignment, risk disclosure u il-Kummissjoni xamlet. Il-Kummissjoni kienet bdiet b'din il-ħidma qabel ma ħarġet il-proposta u bażat ruħa fuq ir-rapport la Rozier u rakkomandati li l-bonuses għandhom jirreflettu il-prestazzjoni mhux ikunu garantiti u jkunu eh, maqsuma fuq eh, bosta snin. dan kien, din kollha kienet il bażi tat test ta' CRD 3 fil-proposta ta' Basel Kien hemm ukoll dispozizjonijiet ta' sanzjonijiet, miżuri finanzjarji u le, zida fil-rekwiżiti kapitali, il-sebs li jridu jiġu emendati eh, skont li BA li mbagħad titfassa linji gwida fl-implementazzjoni ta' din il-leġislazzjoni u ovvjament tibbaża ruħa fuq rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni. it test tal-Kunsill imur li l-in għaliex jipprovdi għal prinċipju tal-SFB ma jagħti iktar dettalji dwar il-miżuri speċifiċi dwar l-istruttura eh, tas-salarju, risk alignment, il-bonusijiet li jridu jkun jirriflettu l-prestazzjoni u ma jkunux garantiti u 50% tal-bonus irid titħallas fi sħma u mhux f'cash sabiex l-impjegati kollom sem fil-ġejjini u interess fil-ġejjini tal-istituzzjoni tal li jaħdmu maħħa, għanna niddeċidu u koll jekk tlet snin u żmien bizzejiet irridu najdu li xaħut minn dawn l-investimenti jkunu imxerda fuq iktar fuq tul ta' żmien itwal bejn 5 u 7 snin il-clawback jista u koll japplika għal deferred bonus li jitnaqqas skont il-prestazzjoni tal-individwu konċernat jew inkella jekk in negozju ma jkunx tajjeb daqskemm suppost. Eh, ma jistawx japplikaw la strateġiji bħal hedging jew l-assigurazzjoni biex ittaffu ftit l-impatt ta' din il-leġislazzjoni kien hemm rekwiżiti oħrajn li żdiedu bħal pereżempju trasparenza u governanza u dawn huma qosma li aħna f'dan il-kumitat għandna nifokaw fuqhom b'mod partikolari jgħidu li għandu jkun hemm eh, stqarrijiet regolari li l-pubbliku tingħata informazzjoni dettaljata dwar dak kollu li jitħallas l senior management u l-impjegati li jista' jkollu impatt negattiv fir rigward tar-riski li jiffaċċa il-bank il-remunerazzjoni totali m'għandix tillimita il-capital base Jiena rrit eh, ngħidilkom għax naħseb li wara kollox ridu intom stess teżaminaw dawn l-affarijiet, jiena tħalt f'ħafna dettal u eh, eżaminajt it test tal-FSB bir-reqqa hemm xi differenzi f'ċertu oqsma, ċerti oqsma l-Kunsill mar lilin, f'oħrajn il-Kunsill m'għandu ebda dispożizzjonijiet fuq il-bailout firms, ebda dispożizzjoni eh, jekk dan għandux japplika dwar għal pool kollu jew le, jiġifieri hemm momenti fejn jiena nista' ngħidilkom il-test tal-Kunsill huwa iktar dajjef. Forsi tridu taraw ukoll qed isir f'ċerti stati membri għaliex ċerti stati membri diġà qed tittieħed azzjoni x-xogħol miexi bħal pereżempju fir-Renju Unit, il-Financial Services Authority qiegħda taħdem fuq dan fi Franza wkoll, ittieħdu xi passi fl-Olanda, l-Svizzera kollha ħadu azzjoni fi Franza madwar 50% tal-bonus jitħallas wara tliet snin u dak il-50% li tħallsu f'ekwità dan l-ammont irid jinżamm hekk eh, għal almenu sentejn. Imma l-leġiżlazzjoni fl-Olanda eh, hija bbażata fuq comply or explain, tikkonforma jew tispjega hemm ċerti stati membri li ħadu l-azzjoni tagħhom dan il-qasam ta' ma jfissirx li aħna għandna nillimitaw ruħna dak li hemm fl-FSB jew fit-test tal-Kunsill. Ngħidilkom biss biex nikkonkludi illi dak li eh, ħareġ mill eh, mill-opinjoni eh, pubblika 87% tal-pubbliku jemnu illi aħna għanna regolamentaw il-bonuses u il-ħlas lil dak li jaħdmu fil-banek il-pubbliku u għamħasseb ħafna dwar dan u naħseb illi l-komitat tagħna għandu bżonn illi jaħdem fuq dan. Dik kienet introduzzjoni tiegħi żgur li ħallet ħafna affarijiet barra xi kwistjonijiet li tkunu tridu tqajmu intom u jiena ovvjament lesta illi nisma' minn għandkom u jekk tridu tistgħu tibatlu eh, tibatuli emails għaliex jiena nixtieq li eh, nabbozza il-proposta fil-ġimgħa li ġejja sabiex imbagħad tiġi tradotta u nibatu r-rapport fit-18 ta' Jannar. Thank you, colleagues. Um, thank you, Arlene. Um, we... Grazie, Arlene. Għanna problema. Suppost għanna smieħ fit tliet minuti. Iżda, irrid konna dan l-iskambju ta' femit għal raġuni li rridu nkomplu b'rapport u dan ovvjament rridu nżommu mal iskadenzi U allura issa għandi jiena stess li nitkellem għal alde u mbagħad għandna Vicky Ford u Pascal Halvin kif ukoll is-sur Bolmen ukoll. U rrid nagħlaq il-lista tal-kellima forsi sakemm ma jasalx is-sur Karas jekk is-Sur Karas jiġi jiena nkun nista' nieħdok bħala kellima tal-IPP. Iżda ovvjament domna ma bdejna għaliex ma kellna l-ħadd mill-IPP hawnhekk. U għalhekk jiena bħalissa ma tantx għandi ħnina lejk, tajt il-President. U jekk inkomplu bil-punti issa. Mhux li jekk personalment, tajt il-President nasleb li hemm raġunijiet validi għalfejn ċerti persuni mhux qegħdin hawnhekk bħalissa. Iżda dwar il-CRD3. Eh, Dan huwa din hija miżura fost ħafna li għandna qudiemna li jindirizzaw xi wħud mill-kawżi ta' dawn ta' din il-kriżi. il kriżi Ġifiri mux biss illi aħna nilqaw għas-stress tal-ġejjeni il riski tal-kodba tal-kummerċ dawn ma tantx kienu koperti mill-kapital u dan kien inċentiv biex ovvjament ikonna aktar riski fl-istrateġija dak jandu x'jaqsam il-bonuses. Allura għatfadlinna x'namlu hawnhekk u kien hemm ħafna xogħol xi jsir qabel kriżi għaliex konna nafu li dan ir-riskju eh, ma ġiex eh, ittrattat b'mod xira għaliex kien hemm ukoll eh, oqsma esposti ħafna ħafna u koll fejrajna u koll foqsma oħra relatati. Issa l-proposta li għanna d-dirna palissa mux qed jitratta il-riskju tal-kummerċ bizzejiet u għallura se jkonna bżon xi modifiki. Naseb se jkun diffiċli li niprofaw nimmodifikaw din il-proposta biex nirranġaw l-affarijiet. Issa forsi l-kollegi kollhom xi suġġeriment dwar dan. Naħseb ukoll li jkun hemm aktar distinzjoni jekk u xawnek jew forsi b'nadi oħra bejn il-trading dak li huwa bejn il-proprjetarju u l-klient għandna din il-ħaġa fil-mifid u forsi dan jista' jiġi rifless aħjar fil-banking passports u forsi jekk ukoll fil-ġejjieni. Jiena inħoss li jiena diġa fil-fatt esprimejt tħassib dwar kapital bankarju f'żmien meta bżonn li nagħtu finanzjament l-ekonomija, real economy, iżda Fost it-tibdiliet eh, fil-dawn eh, il-rekwiziti kapitali nħoss li din hija importanti sempliċement għaliex dan huwa marbut ma' l-inġieba u l-kodba tal-kummerċ huwa wkoll xi ħaġa li kien nieqes qabel u allura irridu nqisu wkoll illi dan kollu għandu jidħol fis-seħ fil-bidu ta' 2011 u s RD 2 jidħol fl-2010 kważi l-istess żmien. U bekk nkunu tlifna xi ftit Eh, li jkollna il riskju kapitali ta' 80% ta' CRD ta' Basel wieħed. U allura dan se jidħol fis seħħ xi pajjiżi wkoll u allura hemm ħafna eh, bilanċ mill-ġdid tal-kapital qabel ma nieħdu deċiżjoni jekk id-data tajba jew ħażina rridu nqisu allura eh, l-istampa kollha kemm <coughs> Issa, ir-remunerazzjoni. Mod wisa jina naqbel mal-proposti tal-remunerazzjoni iżda nħoss li jista' jkun aktar b'saħħithom. Jien m'iniex favur il-kapa li inħoss illi din hija xi ħaġa li nistgħu nevitaw u din xi ħaġa li seħħet fil-passat, iżda forsi ta' min ikonna tweġiba eh, f'saħħitha politika u mhux biss waħda supervizorja. U nħoss li fl-annes 2.22 akka u kollet jimira fuq dan u likwidita trid titqis. Issa biex namlu hekk nistaw forsi nallokaw dawn bħala spejjes biex niparagonawhom mal-profit. Maħniex qegħdin nindirizzaw il-profit share jekk hux sewwa illi isma ta' iktar il fuq minn 40% tal-profit imorru lejn persuna illi ma provdix il-kapital lanqas ma daħal għal xi riskju u mbagħad il-profit ħafna drabi imorru wkoll għal xi bonuses oħrajn u ma narax il-ġustifikazzjoni ta' bonuses bħala xi ħaġa li tista' sseħħ u li huwa sem disproporzjonali ġifri l-ekwivalenti għal dak li kien l-ispiża tal-kapital biex intellaw il-profit eh, għabbażi ta' li ma il-profit ta' ġiġi allokat għaliex forsi dak li kun seta ġab il-flus xorta Eh, minn bnadi oħra. U allura jekk hemm raġuni valida għal xi ħadd għamel xogħlu b'mod eċċellenti, allura ejja nagħmlu hekk permezz disclosures u nafu illi hemm bonuses enormi u profitti kbar li qed jessiru u bonuses potenzjali enormi Eh, li se jitħallsu sempliċement għax hemm rati ta' interessi baxxi li mbagħad il-pis tagħhom jerfa'ħhom jħallas it-taxxa u l-bonus trittinata għal min għandu eh, xogħol jagħmel xogħol eh, illi jkun forsi jagħti xogħol aktar milli dak li mistenni mis missu għalhekk għalek ikun hemm ġustifikazzjoni xir għal dawn il-bonuses għoljin, mhux biss dettalji tal-metodoloġija li permezz tagħhom dawn jiġu maqsuma. Ma nafx raġuni għalfejn ma nix nsemmu min qed jieħu dawn il-bonuses u għalhekk għandna forsi nibżaw aktar mill-Istati Uniti fuq dan il-punt. Jiena ma naqbilx ma l-idea illi dawn il-persuni eh, ehm, se jinsterqu marru mnadi oħra, naħseb nafu minn huma dawn il-persuni li qed jagħmlu xogħol b'mod eċċellenti u jekk dan huwa veru, forsi dan huwa prezz li ta' min iħallas għaliex ovvjament din il-sitwazzjoni se tibqa' sejjer għal dejjem. Umbagħad għal disposizjoni ta' titli. Eh, hawnhekk eh, dan huwa suġġett li aħna trattajna CRD 2 u l-proposti fil labost tal-Kommissjoni mhumiex fl-ispirtu ta' proporzjonalità li l problement introduċa għal dak li għandu x'jaqsam due diligence. Dan mhux ġej minn Basel, eh, daġi introdott mill-Kummissjoni u dan ifisser illi jkun hemm żieda żgħira biex bekk ikonna il- ċarċ ta' kapitali wieħed fuq wieħed li mbagħad qed imorru lilin minn dak li nixtieq. Allura irridu nemendaw eh, biex jiġi skont dak li aħna diġà emendajna CRD 2 jew inkella nsegbu l-linja tal-Kunsill u ngħidu li dan għandu jiġi trattat fuq livell ta' supervizjoni bl-autoritajiet eh, ġodda bankari eh, Ewropej li kollhom regoli ġodda għal x'nistgħu nagħmlu għall assi komplessi għaliex hemm affarijiet oħra apparti rititolizzazzjoni u eh, bekk ikonna pakkett aħjar li qed jimxi U għalhekk eh, bil-correlation trading naħseb għawnek dan argument interessanti u jina smajt iż-żewġ naħat dwar dan il-punt għaliex jina ikkonċernata illi forsi aħna dejjem imorru lura l-modelli iżda eh, rridu narfu illi s-supervizuri se jkollhom jibnu l-abilitajiet tagħhom biex huma stess ikunu jistgħu jagħmlu dan il-modellar. U ma naħsibx li neċessarjament din il-kapaċità edemmek eh, kif forsi jeħtieġ għal ġejjieni. Dawn huma l-punti tiegħi għalissa issa ngħaddi l-kelma lil Vicky Ford. Grazzi ħafna jiena u kol eh, kuntenta b'dan ix-xogħol kollu. Nibda fil-fatt fuq il-bonuses, naħseb ix-xogħol huwa eċċellenti CRD wkoll qiegħed eh, jiffoka fuq xi aspetti internazzjonali. Ovvjament mill-ewwel abbozza kunsill sar ħafna aktar xogħol dwar il-kwistjoni tar rimunerazzjoni fejn kemm fil-G20 kif ukoll fuq livell ta' stati membri u dan huwa rifless ukoll fil kunsill Issa biex inkompli mal-puntija Karlin, x'qalu n-nies, u x'qalu li. Ħafna qalu li ma temminx illi biex ikonna tkabbir ekonomiku fis-soċjetà huwa importanti li l-individwi individwi ikunu jistaw jiksbu eh, rikkezza personali iva nemmen dan iżda nemmen ukoll illi huwa tassew ħażin illi fil-industrija ta' servizzi finanzjarja eżempji ta' strutturi ta' bonuses illi fil-passat inkoraġġixxew mbagħad riskju żejjed bil-flus ta' ħaddieħor mbagħad dan ifisser illi dak influs ta' minħalla sit-taxxa. Aktar minn hekk kien ħażin. Illi persuni li s-suppass kellhom iżommu il-brejkijiet fil-organizzazzjoni dawk li forsi kienu fid-dipartimenti tal-kreditu pereżempju. Eh, x'ħafna drabi ġew jimħalsa abbażi ta' riski li ħadu aktar milli iwaqfu riski u nilqaw il-formulazzjoni li daħal fil-lingwaġġ tal-Kunsil dwar dan. Issa, fundamentalment, mumiex l-istituzzjoniet li għamlu deċizjoniet zina, ma l-individwi feħda l-istituzzjonijiet u għalek nħoslu importanti li remunerazzjoni tirrefletti l-individwi. Stati membri differenti ħarġu bir-regoli tagħhom stess u nħoslu importanti li stati membri jkunu jistgħu joħolqu regoli tagħhom ma jandomx ikun hemm pjattaforma standard għal kulħadd. Ħafna stati membri pereżempju ir-Renew Unit qalu ma rridux nistennew sas-sena d-dieħla. Aħna rridu nieħdu l-punt tiegħek Sharon illi din is-sena għal ħafna istituzzjonijiet kien eh, eh, kien żmien meta iddaħlu ħafna, għamlu ħafna profitti, għaliex ħafna flus ta' minħala sittaxxi intużaw fis-swieq finanzjari u allura nifem għalfej l-istati membri għandhom eh, daħlu għal investimenti differenti. Meta nitkellem ma' ċittadini, jiena nifem illi sakemm dawk li ħalsu taxxi jemnu li huma qegħdin il-lender of last resort, allura huma se jkomplu jkunu imħasba dwar il-livell tal-bonuses li qed jitħallsu u naħseb l-industrija ta' servizzi finanzjarji teħtieġ illi iżom dan f'moħħa u meta aħna l qudiem se nitkellmu dwar it-taxxa ta' tranzizzjonijiet jekk min iħallas it-taxxi effettivament Eh, se jkun qed jidħol għal responsabiltajiet għal bonds ta' istituzzjonijiet finanzjarji għal ġejjieni allura ħala sit-taxxa għandu raġuni li jkun imħassab dwar ir-riskju li qed tittieħed bil-flus li qed jiġu mislufa. Iżda kien hemm xi kwistjonijiet importanti hawnhekk li għandhom x'jaqsmu eh, ma' eh, fl-imma punt aħna se nżidu il-kapital għal banek. Il-Unjoni Ewropea sa ċertu punt resqet lil minn Basel u għal raġunijiet validi għanna bżon aktar kapitali fil kotba ta' kummerċ u dan wassalna l-ħafna problemi u jeħtieġ li niżguraw li nitalmu mill-lezzjonijiet tal-titoli u titoli fil-securitizations anzi għal-futur ehm, ma jfissirx li konna il-riskju konna aktar kapital. Issa, fil-lingwa tal-securitization, emmi tħassib. Tħassib li ħsen ġelu l-banek biex jagħmlu il-kapital ta' għada eh, skont il-riski tal-passat. Umbat għandhom dan id-dejn ħażin u biex bekk umbat se jkollhom itellaw il-kapital is-sena d-dieħla u dan meta nipparagunaw ma' dawn l-assi ħżiena u allura dan iwassal għal eh, nuqqas ta' flus disponibbli għal real economy u qed nitkellmu dwar 150 biljun euro u dan meta qablu ma' eh, pożizzjonijiet storiċi. Allora rridu nissimgħu l-bazel narawx qed issir għal dak li il-valutazzjoni tal-impatt. Issa dwar kotba tal-kummerċ bħalissa qegħdin nitkellmu dwar żewġ tliet tipi ta' kapitali għandek il-VAR model, is Umbat għandek eh, l-incremental risk capital. Dawn flimkien, eh, ovvjament, iwaslu għal somma u li jiġri fl-industrija huwa illi xikultant ifisser l-istituzzjoni irti kolla iktar kapital jekk il-kapital kien fuq il-kodba tal-kummerċ iktar mill-li kien fuq il-kodba tal-bank. U dan ifisser il banek joħbu il-kapital biex bekk ma jkollhomx telf u ma jirrikonoxxu xumbat il-pożizzjonijiet veri. U għal rridu nkunu nafu x'qed jgħidu n-nies fuq dan il-punt il-valutazzjoni tal-impatt li għajlin semmetinna tfisser illi l-kapital ta' dan it-tlet eh, livelli ifisser illi għanna madwar 10.6% iġifiri 2% tal-GDP tal-zona euro għas-sena d-dieħla. Allura, nishtiq li l-banek ikollhom aktar kapital jew inkella innaqsu il-pożizzjoni tagħhom ta' kummerċ u allura nistaw eh, nġeluhom illi jitellaw sa 2% tal-GDP tal-Eurozone mingħajr ma jkollhom impatt fuq il-real economy u s-self għal din l-ekonomija. Allora hekk Basel marret lura biex tagħmel valutazzjoni tal-impatt oħra u qed jagħmlu din il-valutazzjoni bħalissa qiegħda eh, pubblika għal konsultazzjoni u jiena inkwetata għaliex irridu nisimaw l-Bazel u nizguraw li jekk huma jbidlu il-mod kif huma jaħsbu li il-kapital għandu ġi allokat skont dawn il-provvedimenti, allura għanna insegwu bazel. Fundamentalment imbagħad għandna l-kwistjona, il-kwestazzjoni ta' arbitraġġ regolatorju, din hija industrija globali, jekk aħna qed nisforzaw banek Ewropej biex innaqsu id-daqs tal kotba tal-bilanċ tagħhom allura dan potenzjalment jista' jfisser li jkollna kol ta' stati ieħor għal Wall Street fejn il-banek Amerikani jistgħu jitlu għal dawk li jselfu l-kapital l-Ewropa. Ma naħsibx li din hija l-intenzjoni ta' dan il-Parlament lanqas. U allura jeħtieġ illi naraw iż-żmien tal-introduzzjoni ta' dan il-kapital u niżguraw li maħniex edin eh, noħorġu mis-sinkronizzazzjoni u allura mistoqsija tiegħi hija ejja naħdmu flimkien ma' Basel. Naraw il-valutazzjoni tal-impatt, niżguraw illi meta nintroduċu il regoli tal-ġejjieni maħniex se noħolqu mbagħad eh, ksur bejn il-żbalji tal-bieraħ u l-istrateġija ta' eh, self tal-ġejjin li jista' jagħmel impatt fuq il-real economy tal-lum. Grazzi ħafna, Pascal. Pascal, tixtieq tagħmel intervent, Iva? Introduire un petit peu de diversité euh, linguistique dans ce débat. Għanda ħafti diversità lingwistika f'da diskussjoni imma se nitkellem fil-qosor u peress li dan għadu l-ewwel skambju ta' opinjonijiet ma se nitkellem fit-tul. Jiena rrid ngħid li politikament il-grupp tal-ħodor jappoġġa l-proposti kollha eh, li kemm jekk jiġu mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill sabiex ikun eh, innaqsu kemm jista' jkun ir-riski li jieħdu l-banek jiena naf li f'din id-direttiva nistgħu eh, npoġġu ammonti fuq l-ammonti ta' fondi propri u naħseb li ħaġa ftit paradossali li naqdu imponu dan l-ammonti fuq il-banek u meta nitkellmu dwar il-fondi spekulattivi eh, naħseb li hemm rabta li titissir ma nistaq ma nix anzi illi nirregolaw iktar il-banek mill fondi spekulattivi. tini ħaġa dwar il-rititolizzazzjoni waċar ċar kristall għalina illi aħna ma nafux xini l-utilità ta' rititolizzazzjoni komplessa ta' ċerti prodotti nafu li dan waslu għal kriżi li dan kienu jinsabu kullimkien li eh, n-nies ma kienu xjifmuhom. U għalhekk kien jidir li xira illi aħna niprojbixxu sempliċement il-rititolizzazzjoni u titolizzazzjoni komplessa. Jidir li li mux bizzejiet għalla volja il-marġni ta' manuvra leġislativa hija eh, limitata ħafna l-Parlament fil-kontesta din id-direttiva imma rritin nkun naf jekkux possibli li kemm il-Parlament jew il-Kommissjoni jistawx jaħdmu fuq studju u eh, biex jaraw x'interess fih dan il-mekkanizmu finanzjarju biex eh, jara il-konsegwenzi Eh, negattivi u wkoll il-konsegwenzi pożittivi għall-industrija finanzjarja infissa maħna bħala ġislaturi dan m'għandux ikun l-ewwel ħaġa li aħna nikkonsidraw. Naħseb li huwa importanti ħafna illi f'dan il-kontest, il kontesta għad direttiva aħna ma naħsbux biss fl-interessi tal-banek jiena eh, nħsat, Sinjura Mekati, metinti għat li eh, mhux eh, mux se noqgħod inqis il-lobby bankarju imma qed ngħidilkom biss eh, xqalu li dak li kellimt. Imma ma min tkellimt inti, nies li rappreżentaw il-banek għaliex inti ma semmejt ebda proposta jew idea differenti ħliftik l-idea tilli tawk il-banek. Bżon li naraw x'għandhom xjajdu l-banek u l-industrija finanzjarja ma bħala leġislaturi rridu nisimgħu wkoll eh, lis-soċjetà kollha kemm kemmi u mhux biss l-industrija bankarja għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna li fil-dibattiti li konna f'dan il-Parlament ikun hemm pluralità li tkun rappreżentata. Grazzi. Frau Vorsitzende, angesichts der Äh, vorangeschrittenen Zeit. Mela, äh, l-ħin kontrina u dal-waqt se jkonna smieħ, jiena xtaqt nikkonċentra fuq żewġ punti u nixtieq nelabora dwarhom. Nixtieq nifraħ lir rapporter għal mod trasparenti kif hija preżentat dan is-suġġett u l-mod kif hija prezentat dak li diġa għamlu xi stati membri rapporter u kol għandu standards għandu standard għoljien li se nużaw direttivi bankari fil-ġejjini se jkollna bżonn iktar minn rapport wieħed u grazzi għal xogħol tagħha nixtieq inkoraġġija wkoll sabiex hija iżomm mal-kawża tagħha. Aħna maħniex biss estensjoni tal-Kummissjoni jew estensjoni tal-Kunsill, lanqas ma aħna estensjoni ta' Basil Aħna il-Parlament Ewropew u aħna senwet u leġislazzjoni fil-mod kif aħna naraw li huwa ġust. Fl-aqwa mod kif aħna eh, ovvjament nistgħu waqfu kriżi li jmiss. Aħna ma ma stajniex waqfu l-kriżi li għandna għaliex ma kenniex il-bażi leġislattiva adattata. Issa l-affarijiet inbidlu. Issa punti ieħor. Jien xtaqt insemmi dan li ġej dwar is-securitization u li din tis-sokta. Dawn huma prodotti tassew komplessi. Nafu sa fejn dawn il-prodotti kellom eh, kellhom rol fil-kriżi ta' qabel u aħna niftakru id-drama li kellna fis-CRD 2 li nitkellmu dwar il-kontroll ta' securitization sa ċertu punt. U allura ma nistax nifhem jiena tassew sorpriż kif il-Kunsill qiegħed jipproponi li ir-regoli mresqa mill-Kummissjoni jeħtieġu xi tip ta' awtorizzazzjoni minn qabel qabel ma nistgħu tassew neħilsu minn xi prodotti ta' titli komplessi. Allura, meta jkun opportunità darbohra, boħra, eh, sinjora rapporter biex ndiskutu dan, nasab tassew irdu nsaqsu lill-Kummissjoni għal-fema tagħha għaliex il-proposta oriġinali tal-Kunsill iddajjef l-idea tal-Kunsill, tal-Kummissjoni anzi. U nixtieq nkun naf x'taħseb il-Kummissjoni, forsi l-ma nixħin iżda forsi dar boħra jeħtieġ li ninsaqsu il-Kummissjoni għal fema tagħha grazzi. Is-Sinjura Joy, inti tajt xi ħaġa fil-qosor? Iva, grazzi President, nittama li wara l-interventi għaj inti ma tkunx dispieċuta li tajtni dan il-ħin biex nitkellem. l għal netti ma t li ħin, u t-tini punt għalli xina nishti u kol norbot ma punt wieħed li semmejt inti stess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 li forsi jistaw jajdu l-impatt se jkun ġviri dawn il, ta' dawn il-mizuri fuq il-provvista għal dawn il-prodotti. Allu għalix il-ħtiġijiet kapitali għal banek eh, ovvjament huwa diffikultuż iżda situazzjoni hi mhijiex stabbli allura għandna bżonn xi tip ta' studju ta' impatt dwar l-effetti ta' dan kollu. Għalix, ovvjament, irridu nifukaw fuq il-kwistjoni li konna situazzjoni inda sal dak nxaqsam il-kompetitività. Issa biljoni ta' euro eh, intefqu fis settur ta' servizzi finanzjarji u dan briskju illi inxeklu s-suq. Issa dawn l-istituzzjonijiet inataw ħafna finanzjament, iżda istituzzjoni toħra eh, kellhom imġiba xirqa u allura ma rridux nizzazzjoni kontrihom. Issa meta niġu għal CRD erba u konna intellaw l-ammont ta' kapital meħtieġ, allura se jkunna l-istess mistoqsija qoddimna jiġifieri il-kompetitività u ma nxekklux il-sitwazzjoni ndaqs u inatajna Anzi, tajna ħafna eh, finanzjament il-xibanek, iżda fil-Europa tal-fant naraw illi il-banek eh, kienu, kienu f'pożizzjoni aħjar, ma kienx hemm prodotti tossiċi daqstan dawk ir-reġuni. Allura il dawn il-fondi li jataw il-dawn il-banek, dan huwa ġust eh, b'nadi oħra fl-Europa? Issa, punti ieħor. Il-kwistjoni tal-bonuses Jina interessata nara x'sejji jiġri sal-aħħar ta' din is-sena u wkoll biex nara se jkun ir-riżultat ta' dawn il-bonuses. Kumment ieħor jekk tippermettuli. fil li man ħin, speċjalment jekk irdu nadattaw dan sar-rebbija tal-2010 U għalek dan u bat jitħol fil-seħ fil 2011 u għallura ma nixħin, basikament. Grazzi l-kollegi għal-kommenti taħħom u grazzi li tawni xie orientament għalix nħossu importanti li jiena san is dawn il-kwistjonijiet, nassigura li l-kollegi mill-grupp tal-ħodor ma tantx il-tajt ma partit interessati, jiena kemm irreferejt għal dawk li għandhom problemi għaliex eh, l-entitajiet regolatorji huma kontenti b'dak li hemm fil-proposta għal dak xaqsam regoli aktar b'saħħithom u aktar supervizjoni. Iżda s-settur bankarji għandhom problemi b'dan u ovvjament jina dan xtaqt nippreżentalkom f'termini ta' fejn hemm kwistjonijiet li di niltaqgħu magħhom ehm, għal dak li x'aqsam dak li huma kontenti bil-proposti u dawk li mhumiex kontenti bil-proposti u ma ħafna huma kontenti biex nwieġeb is-Sinjora Ford u nieqaf fuq dan il-punt għaliex irridu niddiskutu dan dan faktar dettal, nasib jgħad deċizjoni fundamentali għal dan il-Kumitat u għal-Parlament jekk irridu inkomplu mal-agenda globali, jew forsi l-Unjoni Ewropea tibda l-agenda niddeċidu li nistennew sakemm per eżempju fl-2010 il-Kumitat Basel għamel valutazzjoni tal-impatt jew nagħmlu valutazzjoni aħna u forsi nitu deċiżjoni taħna. mbagħad inkomplu najdu jkun arbitraċ regolatorju ma nagħmlu xejn u nibqgħu f'paralisi, sakemm nistennew l-arena internazzjonali li tieħu azzjoni. Le ma nix nagħmlu hekk għal darba l-Unjoni Ewropea għandha tkun fuq quddiem. Aħna nagħmlu standards globali u ma jsegwuna u mbagħad aħna insegwu l-aġenda tagħna fil-Kunsill Ekonomiku fil-laqat mad delegazzjoni eh, tal-Istati Uniti u l-forza li għanna biex imorru eh, eh, Washington biex fekk aħna nipperswadu l-Istati Uniti li jissegwu l-inna, mux dejjem aħna nsegwu li l-om għalix nasib li aħna u mux dak li jishtiq il-publiku, għalix eh, minħala sit-taxxa se jkollu jerġa jerfa l-pis jek konna krizi oħra, allura irti konna il-sistemi adattati biex bekk nizguraw li mus se jkonna riskju zejjed u jkollna strategija ta' bonus li jirrefletti tassew eh, ir-riski li jittieħdu u xiġri bil-kapital jina sen isħafna mill kwistjonijiet li jina smajta xem ħafna punti importanti, specialment minna ħata president, u niġi l-ura b'rapport u bat jikonna diskussjoni oħra. Grazie ħafna, grazie l-kolħat. Skużawni li kalla daqseg ftit ħin biex niddiskutu kwistjoni ek importanti darba li jmiss tkun hemm il-konsiderazzjoni tal-abbozz ta' rapport fis-26 ta' Jannar. L-affarijiet kollha sejrin tajjeb mal-rapporter u t-tfassil. Issa rridu ngħaddu għasmih u nistiednu lil kelliema jiddispjaċini li kellna xi dowmin iżda kellna aġenda mimlija daqs bajda u għalhekk ma stajniex nevitaw dan. Okay. Um, thank you very much. Grazie ħafna. I'd like to say, I'd like to say uh, welcome. To... Nishti nati merħba lil kallima u niskuza ruħi għal darbohra magħhom li aħna bdew tart. Mhux ħanieħu l-ħin kollu la kotalija. Nissuġġerixxi li issa Nisimaw il-kellima kollha, il-prezentazzjonijiet tagħhom, mbagħad ngħaddu għal domandi set ta' domandi li intom tridu tresqu u mbagħad it-tweġibiet għalihom minħabba nuqqas ta' ħin li għandna qudiemna. Issa nittrattaw din il-problema meta nkunna fil-lista tal-kelliema. għandkom id-dossiers qoddimkom, għandek mussan uqt nsemmi kollox, l-ideja hija li il-kellima provaw iżommu ma' 5 jew 6 minuti bħala ħin tal-jom, Din il-laqa qed qiegħda fuq l-internet, qed iġim xandra fuq l-internet, u lan huwa li nippruvaw nesploraw il-taxxa ta' tranzazzjonijiet kemm taħdem b'mod internazzjonali kif ukoll fiħdan l-Unjoni Ewropea u naraw xem preżenti u xizisti bħalissa. Ħanibda bil-kellima skont l-ordni li għandi fuq il-karta ta' d-dimin, n nitagħmejja bħal tagħkom l-ewwel kellima li huwa mill-DG tassazzjoni u l-Unjoni ta' Dwana mill-Kummissjoni Ewropea Alexander Vido. Jekk il-pronunzija tajba. Skużani jekk le. Jekk joġbok, sta tgħidilna fejn tinsab il-Kummissjoni? Tajjeb ħafna, grazzi Signora President. Mil-bidu nixtieq ngħid li l-Kummissjoni mhux qegħdin naħdmu fuq proposta konkreta fuq il-tassazzjoni iżda qegħdin nsegwu diskussjoni internazzjonali u qed ikollna diskussjoni bejnietna u ħan rapportalkom l-għada ta' diskussjonijiet bħalissa fost is-servizzi u anki l-għada fil-Digi stess. Ma nafx kif ħanamel biex irressaq l-slides. Tajab wis, grazzi. Bħala kjarifika, nixtieq ngħid li l-kol niftakru dwar il-Tobin Tax u x'kienu l-diskussjonijiet fl-imoddi fir-rigward il-Tobin Tax rridu nitkellmu fuq il-konverżjoni minn munita l-oħra, issa qegħdin nsabu f'dimensjoni kompletament differenti, qegħdin nitkellmu dwar transazzjonijiet fuq skala akbar. U importanti li meta nitkellmu dwar taxxa u speċjalment meta tittara d-dizin ta' taxxa speċifika u tara l-miri x'inhuma. Naħseb li għalina waħda mill-elementi jew l-għanin hija il-mod kif ħanżidu il tħul għall-istati membri u sakemm taxxa bħal din tista' tikkontribwixxi għal ħidma ħjar fil-finanzi dinija. Punt politiku mbagħad kemm nistaw eh, waslu biex is-settur bankarju jħallas u jikontribwixxu għaddejn li issa żdied mill-titoli u mit-titolizzazzjoni. Fir rigward ir-regolamentazzjoni tal-budget nemmen li rridu ngħidu biċċar li skont l-analiżi tagħna tad-data eżistenti hemm ħafna dubi dwar l-effetti ta' taxxa bħal din fuq is-swieq finanzjarji ma nafux sakemm din ħajkonna impatt dwar kif naqsu l-spekulazzjoni, sakemm ħataffetwa stabilità globali, il-volatilità, l-likwidità tal-prezzijiet, etc. U dan wassalna l-konklużjoni li taxxa bħal din miex laqwa għodda jekk irridu nilħu mira bħal din. Min tal-inqas miex eh, strument sigur f'dan ir-rigward, u għalhekk naħseb li il-mod l-approċ li l-Unjoni Ewropea tieħu hija aspett regolatorju u dan nipreferuh. Meta nitkellmu li qed nfittxu il-tul u l-konsolidazzjoni fiskali, il-kwistjoni hija minn fejn ġejn il flejjes u fejn sejrin il-flus. Għanna l-budget nazzjonali għal konsolidazzjoni fiskali u għedin diskutu s-seta patwali, jġifiri li l-ambjent u importanti l-izvilup u anki l-budget tal-Unjoni Ewropea alternativa. Missan uħt nidħol fil-dettal dwar dan, iżda nishtiq najt li skont l-arfin li għanna, ħafna mill-flejjes fl-Europa, specialment mill-Unjoni Ewropeja, u l-Ġermanja u r-Renju Unit u mal-aktar minn fejġejjin, u dan ifisser li dawn ħaj kontribwixxu għal blakbar mod għal kwalinkwa eh, tkabbir ta' flejjes f'dan ir-rigward. Ovvjament dan waslinna l-domandi dwar l-użu tal-flejjes u li huwa l-aqwa qsim ta' pis biex nikkontribwixxu għal mira partikolari. Il-revenue potential tidher li hija waħda sostanzjali Kien hemm istitut qabel li kienet jagħmel xi kalkoli jidher li dan japplika l-287.3 biljun dollaru madwar id-dinja u għall-Unjoni Ewropea tfisser 130 biljun euro. Dan jinkludi l-Iżvizzera u n-Norveġa apparti l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dawn iċ-ċifri tistgħu timxu l-slajdimis Dawn huma karatterizzati li huma żejjed hemm żball fl-slide għax qed ngħidu fl-2007 iżda hija data tal-2006 u tagħti volumi kbar u valuri kbar. Dan mhux ikkonfermat li ħajkompli b'dan il-bażi u għandna esperjenza dwar dan. Hemm qegħdin nimxu f'din id-direzzjoni, hemm ukoll xi d-bassir ta' tnaqqis tal-kommerċ li huma wisq ottimistiċi nafu xinu huma l-effetti u regolamentazzjoni li se tidħol issa fir rigward swieq finanzjarji tista' wkoll twassal għal tnaqqis ta' l-ambitu tal-kummerċ u tejjeb il-potenzjal ta' revenue. Dawn iċ ċifri ma kalkolati biex eh, fuq is-swieq kollha madwar il-swieq differenti u dak li bħalissa huwa njorat huwa l-impatt fuq revenues oħrajn li konnat nesperienzaw, nesperjenzaw speċjalment fuq il-livell nazzjonali. Dawn jista' wasal għall impatt fuq il-taxxa fuq il-ksib ta' kapital. Dan x'ifisser fir-rigward teħtiġiji tal taxxa biex titfassal u titħejja, naħseb l-ewwel net irid ikollna eh, ambitu critical mass li ikun uh, eh, wisa kemm jista' jkun kemm fil-rigward il-prodotti kif ukoll ġeografikament Rifor kienet l-ewwel li provat toħroġ b'definizzjoni iżda għandna bżonn approċċ fejn ikun hemm il-derivattivi kollha ta' azzjonijiet dwar l-iskambju u dan jimplika eh, u applikabbli għal firxa sħiħa kollha ta' tranzazzjonijiet. Il-punt li jmiss huwa x'baża ta' taxxa tapplika għal dan. U bil-prinċipju ta' dan huwa l-valur ta' tranzazzjoni iżda meta nitkellmu dwar id-derivattivi nippruvaw nieħdu l-valur nominali dan ifisser li jwassal għal settur ta' derivativi li qed jieħu l-akbar parti tal-flejjes. Ir-riski wara dan huwa li naslu għal relocation fejn ikun hemm finanzjari li kunu jafu, jek ikun hemm approċċ bħal dan li jittijħet, ikun hemm riskju li jkun hemm relokazzjoni fuq ċentri oħrajn finanzjari u hemm ukoll ir-riskju li jkun hemm impatt fuq l-abiltajiet ta' investiment ta' negozji tagħna fi żmien kritiku bħal pereżempju tkabbir ekonomiku jew kapaċità eh, qabil ta' baxxa fir rigward dan is-settur. Hemm ukoll ovvjament ir-riskju ta' l-immigrazzjoni tal-prodotti li mhumiex eh, eh, soġġetti għat-taxxa u huwa possibbli wkoll li jkun hemm skemi li wieħed jevita. L-Unjoni Ewropea waħedha hija kopertura ġeografika baxxa, iżda l-G20 ma rridx jitratta din il-problema rridu se naraw jekk nistawx namlu tesperiment fuq livell globali minkejja li dan mhux realistiku, iżda aħna qegħdin nissuġġerixxu applikazzjoni minn tal-inqas tal-żona tal-ħin hemm kriterji tajbin għaliex fil-swieq dinji tal-lum rridu suq għal jum u dan forsi ma jkunx eh, xi ħaġa realistika il-nefqa tal-ġbir e, huwa fetwat minħabba l-iskambju ta' sistemi elettroniċi u anki trasvazzjonijiet tal-ġejjini. Mbatt nitkellmu dwar l-aspetti legali mhux ċar sa li ma limitu taxxa bħal di hija kompatibbli jew le fir rigward il-moviment ħieles tal-kapital, u rridu naraw ukoll jekk hemm xi direttivi eżistenti speċjalment fuq il-dazju eh, kapitali biex din it-taxxa mbagħad tiġi revokata. Dan kien il-preżentazzjoni li xtaqt nagħtin. Completely unfair to ask people to do presentation. Mhux ġust li l-kelliema jkollhom jagħtu preżentazzjoni f'żmienek qasir Iżda sena dwar Jeff Lloyd li huwa l-konsulent oli għal ċentru tal-politika tat-taxxa u l-amministrazzjoni mill-OECD. Jekk jogħġbu żomma 6 minuti. La darba m'għandix prezentazzjoni bil-PowerPoint, ħanamel xi introduzzjoni bat kummenti fuq it-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja. Jiena konsulentoli fil-OECD kontat naħdem kwistjonijiet ta' stabilta' għamilna xogħol si ħafna fuq it-taxxa fuq l-FTT u fuq il-kapaċitajiet finanzjarji. Ta' bilħaq rridu ħtieġa li nwaslu għal aktar flejjes u dan huwa punt ewlieni fuq l-aġenda tagħna u rridu naraw nħarsu lejn xejra ta' miżuri biex naraw eh, nsibu soluzzjoni. L-IMF kienet tal-parir li jkun hemm Eh, mod kif nistaw noħorġu mid-deficit fiskali li wassal għal 3% tal-GDP u eh, ovvjament mem lebda tweġiba faċli, mem soluzzjoni wahdanija u laqqas soluzzjoni wahdanija minnaħa tal-OECD. Il-krizi finanzjarja nistaw naraw l-aspet pozittiv tagħha u dan ifisser li hija opportunità għalina biex nħarsu lejn kwistjonijiet aktar tal-emoddi biex naraw niprovdu inċentivi għall-istabilta u li kunem situazzjoni ġusta għal kulħadd biex kif ukoll naraw li nżidu ukoll il-flejjes. Irridu naraw il-skema ta' revenue rating li hija kemm xejn differenti. Irridu naraw kif is-sistemi ta' taxxi ħaj kontribwixxu għal dan u l-OECD għamlet ħafna xogħol biex tippromuovi dan kollu fuq il-livell internazzjonali. Konna ta' suċċess numru kbir ta' skambju ta' informazzjoni dwar din it-taxxa, skambju ta' informazzjoni fuq trattati ta' tassazzjoni doppja li ġiet iffirmatu dan jista' jgħin. Modi kif nistgħu nkomplu nsaħħu x-xogħlijiet tagħna u l-inizjattivi flimkien mal-banek biex nżidu l-konformità. Hemm ukoll ambitu biex ikun hemm ħarsin lejn rigward l kif, kif nies jevitaw it-taxxi u kun nistgħu trattaw din il-problema. Punta u lini ieħor li rridu niddiskutu llum għandu x'jaqsam mal-finanzjament. Naħseb li kwalinkwa ejjun ġdid ta' finanzjament għandu xieqsam ma' prinċipji ewlenin, rrit ikun faċli, rrit ikun eh, viabli ekonomikament u rrit ikun faċli biex wieħed jieġġornaħ. Rrit ikun neutrali wkoll fi rigward l-impatt tal-ekonomija, distribuzzjoni u anki il tnedija tiegħu biex ikun jista' jaffaċċja falliment irrid li jassigura li jiġi aċċettat fuq il-livell pubbliku għax dan huwa importanti ħafna u għalhekk irridu naraw li jkun hemm bidla fl-attitudni fir rigward is-settur finanzjarju iżda fl-istess ħin irridu nħarsu lejn it-kabbir li huwa kruċjali kemm fuq livell dirett kif ukoll indirett. Naħseb li kien hemm bidla fid-dibattitu għal daqstant u bħala Alex Reader Naħseb li dibattitu sar jisa aktar lejn il-revenue raising potential iktar mill-li stabilta finanzjarja u l-effett korrett ta' taxxa. Naħseb li hemm żewġ kwistjonijiet li rridu nħarsu lejem fir-rigward it-taxxa ta' l-FTT hija il-tranzazzjonijiet tal transazzjonijiet reali din titħares lejn l-intenzjoni propja tat-taxxa iżda naħseb li rridu naraw kif ħajaċċetta l-pubbliku u kemm hi kapaċi li twassal l-aktar flejjes. Il-parti kbira tat test rrid jiġi propju mid-derivattivi. Huwa diffiċli ħafna biex kif biex naraw kif wieħed jista' jemmira l-attività spekulativa u mhux spekulattiva, mod superfiċjali l-idea hija li jkun hemm Eh, spekulazzjoni eh, li tkun neutrali li hija negattiva u dan għandu effett fit-tul. Iżda fl-istess ħin hemm ħafna evidenza meta tħares lej il-mikrostruttura ta' swieqi, hemm ħafna hedging u ħafna attività simili. Naħseb li hija kwistjoni ewlenija dwar kif Dan ħanaħsnuh biex il flejes jaslu propju mid derivattivi Għanna il-taxxi u dan ovvjament waslu biex il flejes joqsu mod drastiku. Hemm kwistjoni tal-inċidenza tat-taxxa u għalhekk min huma l-persuni li ħalsu il taxxi u kif qed jiġu affettwati. Hemm ħafna effetti bħal pereżempju it-partit fir-rigward il-bonds u l-gvernijiet li inti investu fil-bonds u dan it-partit kien ikollu effett fuq dawn l-attivitajiet. U għalhekk l-impatt ta' din it-taxxa jista' jaqambat fuq il-gvernijiet, ġifieri ħajkollok ċiklu vizzjus. Fir-rigward id-derivativi, mbagħad il-kwistjoni hija il-xejra wiesa ta' din it-taxxa. U għalhekk irridu niżguraw li l-prodotti ma jistgħux jistostitwixu lil xulxin u l-posti ġeografiċi ma jistgħux servu bħala sostituti. Iżda hemm xejra ta' attività biex ikun nistgħu nħadnu s-swieq. Irridu naraw is-transazzjonijiet fuq medda qasira ta' żmien fis-swieq għaliex hemm tibdiliet konsistenti fir rigward il-portafolli. U għalhekk hemm tibdiliet importanti u għalhekk irridu naraw li l-portafolli kemm jista' jkun ma jinbidlux fuq medda ta' żmien qasira. Għalhekk naħseb li hemm ħafna xogħol li għadu jrid isir biex naraw x'inhu l-impatt ta' din it-taxxa. Mod ġenerali l-opinjoni personali tiegħi hija li dan id-dossier nistgħu nikkonsidraw hemm kwistjonijiet li rridu indirizzaw. Ħarisna li kwistjonijiet ta' Tobin Tex fil-imoddi u tal-imna minn dawn l-affarijiet nemmen li hemm tibdiliet mingħajr ma nħarsu lejn lejun tal-flejjes issa jekk naslu xija kompitu tal-istati membru edha fidejn l-istati membri biex jaraw il-livell ta' priorita fejnu u jkunu jistgħu jistaqsu u jekk mhix jekk aħna ħniex l-entità xirqa biex nagħmlu dan ix-xogħol. Jien mhux se għal dan iżda nħares il qudiem biex nitkellem magħkom niltaqa' l illum wara nofsinhar. Grazzi, issa għandil il-Xavier Role, l-uffiċjal eżekuttiv li tal-London Stock Exchange Group. Grazzi, Signora President, għandi eh, eh, ħin għalla katalija u kanżom fil-qosor. Il-London Stock Exchange jara fl-importanza ta' dan il-Parlament Ewropew u għalhekk aħna onorat li u jiena onorat li nista' nippreżenta l-preżentazzjoni tiegħi llum. Għanna taxxa ta' tranzazzjoni fir-Renju Unitu din tissejja stamp duty. Eh, jiena nappoġġa l-viżjoni li preżenta Lloyd, iżda kom eżempju speċifiku fir-Renju Unit fejn hemm eh, taxxa li kella impatt qawwi, speċjalment fis-settur finanzjarju għanna 0.5% fil rigward l-ekwita u bonds partikolari oħrajn dan jiġi għandu taxxa fuq il-punt ta' xiri jatwassal għal eh, frankar kemm għall investituri kif ukoll il kumpaniji għandha effetti fuq is-suq tista' jkollha penalitajiet iżda fl-aħħar mill-aħħar huwa l-konsumaturi, il-korporazzjonijiet, l-investaturi li jħallsu din it-taxxa mhux l-intermedjarji. Għandha effetti fuq l-swieq tal-Unjoni Ewropea u kellha effett kbir li kien importanti ħafna fuq medda ta' żmien fit-tul u wieħed jista' jkejjela l-Istitut ta' Studju Fiskali tar-Renju Unit tistima stamp duty bitnaqqis ta' 20% fit-turnover. U dan fisser li qed naqqas il-sem ftit iktar minn 6%. Fi żmien qasir irridu naraw xi tfisser jekk żmien qasir ħafna jew le kif ħatwassal għal spekulazzjoni fuq medda ta' żmien qasira jew spekulazzjoni fuq medda twila ta' żmien. Iżda din teżisti fost il-pjattaformi kollha u bħalma eh, eh, għal-Kummissarju Kovacs qed nirreferi għal studju tiegħu il-taxxa fuq transazzjonijiet jistgħu iżidu l-volatilità. Huwa fatt qed nsemmi stamp duty iżda fil-ekonomija reali qed inħass minn dawk li qed jippruvaw ifadlu l-kumpaniji li taħarsu għall-investiment. Dan qed ikompli jżid il-pis minħabba l-stem duty. U mod partikolari stem duty qed iżid il-spejjeż tal-kapital minn 4 sa 12% skont is-settur. L-ikbar impatt sfortunatament huwa fuq kompaniji ta' teknoloġija olja. Għalhekk l-ispiża hija għolja ħafna kemm għal minn ifadder kif ukoll l investituri u l-stem duty għalhekk iwassal għal 3.5% tal-valur tal-, -valur tal tfaddil ta' tul il-ħajja ta' ċittadin medju. Tnaqqas il-livell tal-investiment kapitali fl-ekonomija u hija stimata li twassal għal kważi 7 biljun sterlina kull sena, kull persuna, kull kapita. Din hija mezz kif qed nwaslu biex nippruvaw nbidlu l-imġiba u kienet il-kunċett ta' Tobin Tex ukoll u issa waslet biex nizlet fid-demonju pubbliku għalhekk saret popolari Il-kunċett tal-taxxa bħal din hija qed tkun iddiżenjata biex eh, tnaqqas l-eċċessi tal-attività tas-suq iżda l-Unjoni Ewropea m'għandix l-ebda eh, likwidità fl-eċċess tagħha. Il-turnover fl-Unjoni Ewropea huwa wieħed fuq 10 meta mqabbel ma' dak tal-Istati Uniti u l-pis ta' dik ir-reċiproċità ta' likwidità hija predominanti u edha sejjes l-aktar fuq il-SMEs u l-pajjiżi l-kumpaniji kbar dejjem kapaċi filħu aktar. Il-kumpaniji żgħar ma dan ukollu dan ma jistgħux jifilħuh. Jekk nanħarsu li l-istimi hija kważi daqs tal-Unjoni Ewropea u t-turnover turnover velocity hija 91% jiġifieri ħames darbiet akbar fl-aħħar mill-aħħar qed ippruvaw nżidu l-kapital iżda qed tisservi b'mod kontrarju għax twassal għal diffikultà għal kumpaniji żgħar. Meta introduċejna l-1 fil-mija stamp duty fil-1984 irdupjat b'2 fil-mija fil-1900 fl-1986 u eh, fis-swieq ċinis f'Mejju tal-2009 eh, tal-1999 kwadruplikat din iċ-ċifra 0.6% u dan wasal għazida fil-likwidità. Biex nikonkludi huwa ċar l-lum li ninsabu f'reċessjoni ekonomika ċara u qawwija ħafna u ġejja minn eċċess ta' dejn. Dan ifisser li nistgħu noħorġu b'soluzzjoni li ġejja biss minn aċċess għall likwidità huwa importanti li nżommu f'moħħna li fl-aħħar mill-aħħar nitkellmu dwar l-impjiegi. U għalhekk meta l-banek imorru għal negative leverage rridu jkunu ċerti li jkunu kapaċi waslu kapital għal kumpaniji fejn hu meħtieġ speċjalment eh, f'dawn is-setturi li tinsemmi u hija mod tal-mezzi tradizzjonali kif nistgħu nresqu l-flejjes mill-bank privati jew l-istituzzjonijiet finanzjarji għal l-aktar post fejn hu meħtieġ, jiġifieri l-SMEs. Din it-taxxa twassal għal eh, xkiel f'dawk rigward l-exchange venues, il-leverage, kif ukoll l-intermedjari finanzjarji, partikolarment il-banek hija importanti f'ambjent fejn il-koll qed nippruvaw naraw kif ħan nippromovu l-irkupru ekonomiku li jmiss biex nippruvaw insibu mod kif ħan nippreservaw il-kapital għal settur tal-SME. L-esperjenza wrid li l-effett fuq l-ekonomija ta' taxxa ta' tranzazzjoni tista' tkun taħsara kbira Irridu nivitaw it-taxxi wkoll li jistgħu jkunu taħsara l kompetitività tal-Unjoni Ewropea fuq il-kuntest globali billi żid l-ispejjeż tal-kapital għall-ekonomija reali iżda wkoll fil-medda twila ta' żmien tkun taħsara għal l-Unjoni Ewropea li huwa post attrajenti biex wieħed jagħmel investimenti. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Sir Sonny Kapur. Grazzi ħafna tal-istidintuni. Jiena u koll ma ġibx miħaj PowerPoint presentation se najdilkom mal għal fuq xiex se nkellimkom. L-ewwel se ngħidilkom għalfejn hemm bżonna din it-taxxa u għalfejn dan huwa din hija pjattaforma adattata fejn niddiskutuha u nixtieq nieħu l-okkażjoni wkoll biex nitkellem u nikkummenta dwar xi affarijiet li qalu l-kollegi li tkellmu qabli u mbagħad nixtieq nitkellem dwar il-vantaġġi ta' din it-taxxa eh, nagħmel xi kritika wkoll u mbagħad ngħid id-direzzjoni li qed tistennina. Aħna qed ngħixu f'mumenti partikolari ħafna li bħala persuni li ħassu t-taxxa u eh, eh, investituri huma żminijiet partikolari ħafna. settur bankarju rċiva iktar minn triljun ta' dollari eh, biex jappoġġaħ u jagħmel tajjeb għat-telf li kien ibati li kien bata. Eh, dak iż-żmien ma nbidel xejn. U il-rata ta' tkabbir tal-ekonomija kien hemm ukoll deficits fiskali rekord rajna wkoll li anki l-istabilità potenzjali ta' żona ewra hija medda minn dak li qed jiġri fil-Greċja u dak li ġara fl-Irlanda qabel. Għalhekk hemm bżonn ta' tħul mit-taxxa issa da mnejn se jiġi din id-diskussjoni hawnhekk mhix qed issir fi żminijiet normali u stabbli u issa f'daqqa ħlomna illi nżidu t taxxa Il-ħtieġa għal dan id-dħul żejjed huwa ovvju u rrid jiġi minn ximkien jista' jiġi mill-VAT li tkun idea ħażina ħafna għaliex hekk inkunu qegħdin inħeġġu n-nies biex jikkonsmaw inqas, jista' jiġi minn iktar taxxa fuq it-dħul li Eh, jolqot modret il-ħaddima u l mini ħaddem, jew inkella nistgħu nagħmlu taxxa fuq it transazzjoni finanzjarji. Ovvjament kull tip ta' taxxa eh, qatt ma tintlaqa bil-ferħ. Kulħadd jopponihom it-taxxi dejjem ħadd qatt ma se jgħidlek ej grazzi issa żittu t-taxxa. Però m'għandniex din il-kritika m'għandniex neħduha bis-serjetà wis. Aħna jew nittaxxaw il-konsumaturi jew il-ħaddiema jew is-settur finanzjarju. Dejjem ovvjament iridu wkoll uh, innaqsu l-evażjoni. Mhix l-aħjar soluzzjoni imija l-inqas alternattiva ħażina. hemm iktar opportunitajiet li joffru potenzjal illi nqalaw propju minħabba il-kriżi Waħda mill-affarijiet illi uriċċar din il-kriżi kienet propju l-komplessità tal-istrumenti finanzjari, il-komplessità żid ir-riski mezzi li wieħed joħloq din il- l-FTT u jnaqsu l-komplessità, innaqsu l-komplessità u bekk innaqsu il-riskju sistemiku. Umbat irridu naraw illi hemm ċerti konsegwenzi ta' dan kollu illi jkunu uh, eh, pozittivi. Per eżempju l-machine generated training fejn m'hemmx intervent uman dan qed jiġġenera bejn 40-50% tal-trading eh, kollu. Fawissu tal-2007 dan kien l-ewwel sinjal tal-kriżi finanzjarja meta dawn il- uh, dan it-tip ta' trading naqqas. Issa, kienem sviluppi qatt ma konna ngħidu li s-swieq kellu naqqas ta' likwidità qabel dawn il-computer trading models eh, ġew uh, introdotti dawn iddaħlu uh, eh, żiedu l-volum b'mod forsi artifiċjali u uh, mexxaw ġera l-investiment lejn il-hedge funds u prodotti simili ħafna minn dawn il-computers jinsabu fil- uh fil per eżempju f'postijiet bħal London Stock Exchange, ġifieri huma jkollhom aċċess għall informazzjoni eh, bħal per eżempju il-prezzijiet tal-isħma eh, frarka ta' sekonda qabel ma jiksbu din l-informazzjoni l-oħrajn. U dan huwa potenzjalment kontra il-prinċipju tal-prezz eh, tassu ġust. U għalhekk aħna rridu nindirizzaw il problema. Il-potenzjal ta' dħul huwa enormi u jiena tħeġġiġt ħafna meta rajt il il-ċifri li tana eh, mill-Borza ta' Londra jekk zida 0.5% zid it-turnover annwali eh, b'mod sostanzjali, mela allura naraw jekk dan jista' ġeneraw kol nistax nkabru hiktar anki it-tnaqqis tal-aggregate stock prices naraw illi l-stamp duty iddaħlet fil-1600. Eh, Dak li aħna rridu niftakru u għalli s-sempliċità u l-effiċjenza huma importanti u da aħna irridu insab Inżammuħ f'moħna nikkonkludi billi ngħid x'inhuma l-vantaġġi ta' dawn it-taxxi li issemmew. E, din it-taxxa nistgħu niġbruha b'mod li ma jiswix ħafna flus, din se jiddaħlu regolamenti ġodda fuq l-all exchange trading, fuq il-clearing houses u il-reġistrazzjoni ta' strumenti finanzjarji, regolamenti ta' finanzjarji kollha ġurisdizzjonijiet kollha strumenti finanzjarji kollha ġifieri dan se jkun impossibbli illi wieħed jevita din it-taxxa kemm mod unilaterali jew mod ieħor. Il-kritika dwar jekk din it-taxxa ix se tolqot il-fondi tal-pensjonijiet jew ta' meħsara lill likwidità jew iżżid il-volatilità mhijiex kritika valida. Grazzi ħafna. Our next speaker is um, Jacob von Weizsäcker. I thought something approximating yes, that. <laughs> Th thank, thank, thank you very much. Thank you very much. For... Sir Jacob von Weizsäcker mhuwiex eh, faċli illi wieħed jitkellem wara erba kelliema gwappi bħal dawk. Jiena se nitkellem dwar tliet punti ewlenin. X'inhu mal-għanijiet tal-FTTs, x'inhu mal-problemi possibbli li jistgħu jinqalgħu minħabba fiha u x'inhu mal-alternattivi għaliha. Għaliex meta wieħed jara l meriti ta' uh, strument wieħed jista' jara jrid jara mbagħad xi problemi qed jipprova jindirizza. Minn banda aħna naraw x'inhuma l-għanijiet il stawnek mhijiex kompluta mill-banda l-oħra mbagħad hemm ukoll l-istrumenti illi wieħed jista' juża biex jindirizza sitwazzjonijiet differenti. L-ewwel mistoqsija li nistgħu nagħmlu hija l-FTT tista' tagħmel kollox bija bħal eh, dawk il-famużi imwis eh, Zvizzeri illi eh, ma fiħx ma fihomx biss sikkina ma tista' tagħmel minn kollox bihom huma kaxxa tal-għodda fihom infushom għalhekk nistgħu ngħidu jekk din hijiex odda importanti li wieħed jista' iżid mal-kaxxa tal odda li għandna ħanamel komment analitiku u par, komment politiku. Analitikament, il-kwistjoni miex jekk l-FTT ixaħjar mill-li wieħed joqgħod bideħ fuq u ma jagħmel xejn, imma li jekk din it-tip ta' taxxa hijiex l-aħjar mod biex wieħed jindirizza problemi li għandna bħalissa minn soluzzjonijiet oħrajn u hawnhekk tidħol il-politika. Għal biċċa kbir tal-ekonomiji, il-paragun eh, l-iktar ovju dwar il-taxxa fuq transazzjonijiet imma u għodu toħra li wieħed jista' joħlom bihom. Imma għal politiċi li għaw din il-Kamra eh, nistgħu nifmu li mhux l-għodot kollha li wista joħlom bihom jistgħu jkunu implementati fil- eh, fil-limiti politiċi illi jeżistu bħalissa l realtà politika u l-għażla li rridu nagħmlu u għajek fil-fat l-istrumenti li nazlu u miex utli. Kiku l-FTT kienet it-tielet aħjar alternativa u soluzzjoni għal problema partikolari, imma mbagħad it-tieni l-aħjar soluzzjoni mhijiex disponibbli u l-FTTs kienu disponibli għalla volja u mat-tielet taħjar soluzzjoni mela allura il-loġika eh, tiddetta illi aħna nazlu it-tielet alternativa. Imma il-politiċi jibqaw jgħidu illi din mhix l soluzzjoni u t nejni ikollhom raġun. Naħseb illi l-iktar ħaġa importanti f'din id-diskussjoni li qed ikonna u din il- diskussjoni forsi hija perikolużi għaliex hemm xi akademiċi illi ma jaċċettawx il-loġika politika, u mbagħad hemm il-politiċi illi ma jammettux illi dawk illi jgħidu l-akademiċi eh, huwa uh, minnu u ma jaċċettawx u laqas jikkonsidraw il-possibiltajiet u soluzzjonijiet li huma joffru kieku kienu prattikabbli imma hemm periklu li il-bilanċ bejn dawn iż-żewġ tipi ta' loġika jista' iwassal għal sitwazzjoni fejn nitalmu inqas minn din il-kriżi li milli huwa mixtieq. Naħseb illi huwa importanti illi aħna nifmuh dan. Issa Naddu għaslajd li mis. Għamnekkaw eżempji reali ta' l-FTTs li kunem pajis li sfaxa fi xejn propju minħabba l-FTTs rajna il-Renju Unit li huwa ċentru finanzjarju importanti u jista' jkompli kun uh, eh, il-ċentru finanzjarju ewlieni fl-Ewropa Ġifiri, huwa possibli, dan kollu qed ngħidu huwa possibbli, imma ovvjament hemm ukoll esperjenzi korroħ bħal pereżempju fl-Iżvezja, eh, iddaħlet eh, taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Eh, u saret ħsara kbira huwa veru illi il-taxxax finanzja fuq il-transazzjonijiet finanzjarji innaqsu il-likwidità il likwidità Imma dan huwa ħażin jew tajjeb dawk illi ma jaqblux mal-FTT jgħidu li hemm bżonn ta' likwidità għaliex in-nuqqas tal-likwidità se jxekkel l-effiċjenza tas-swieq inaqqas żid eh, il-volatilità u jgħam ħsara lill-ekonomija reali. U dawk li jaqblu mal-FTT jgħidu illi parti importanti tal-ispekulazzjoni fuq meta ta' żmien qasira eh, tiswa l-flus imma xorta ma eh, tantx hija utli soċjalment Mbagħad hemm il-kwistjoni tal- l-ispejjeż li finanzjar fl-istess ħin l-FTT iżid l-ispejjeż tal-ġestjoni tar-riskju għal kumpaniji mhux finanzjarji. u għal daqstant jagħmel uh, forsi ma ixxekkel l-investimenti. dana kollu, ma naħsibx li nistgħu nikkonkludu mill-esperjenza tar-Renju Unit illi uh, eh, l-FTT kellha effetti devastanti fuq l-ekonomija. aħna rridu naraw issa jekk il-benefiċċji eh, jelbux l-ispejjeż involuti. Hemm problemi ta' l-evazjoni, naħseb li hemm bżonn illi nifmu li il-kriżi ġabet kriżi fil-fiduċja fil-benefiċċji ta' settur finanzjarju illi aħna għanna għalhekk għandna il-pis il pis tal prova uh, eh, imbidel issa il-responsabilta li għalih ċaqalqet. Illum ħafna nies jgħidu aħna konvinti bla ebda dubju illi il-taxxa fuq it-transazzjoni finanzjarja m'għandix tkun parti mill-kaxxa tal-odda tagħna u aħna ma nistgħux ngħidu hekk. Jiena naħseb illi it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji għandhom rwol x'jaqdu imma xorta waħda jibqa' ħafna inċertezza u nagħlaq hawnhekk. Oh, thank you very much. The, the translators will be pleased. Grazzi ħafna naħseb l-interpreti se jihdu r-ruħ għalix uh, bil-ġiri li ġrejtu ma setawx il-ħu maqom. Aħna provajna tajt il-President illi eh, ndaħlu interventi kemm jista' jkun fi żmien limitat illi aħna kellna eh, jekaw hawn xi ħadd li jagħmel mistoqsija għanna Ugo Bullman, Kate Swillman, Wolf Clint, saw xi ħadd ieħor. Mistoqsija ġenerali bitweġiba l-mistoqsija bil-miktub l kummissjoni dwar eh, taxxa transazzjonijiet Finanzjarju l-Kummissjoni ħarġet bitweġiba bil-miktub li kienu diġa ħasbu illi idaħlu taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarju madwar l-Unjoni Ewropea kollha ma l-Kummissjoni kienet kritika għal din it-taxxa minħabba eh, għal bosta raġunijiet u l-komplew jajdu. Allura x'inhuma Eh, għalfejn mhumiex eh, il-vantaġġi ta' din it-taxxa mhumiex definittivi mhumiex ikkonfermati. Jena nissuġġerilkom li eh, jew jidirli illi sakemm ma jkunx hemm fuq livell globali, eh, dak li nagħmlu fl-Ewropa ftit li xejn se jagħmel differenza. Jiena naħseb illi il-miżura li tuħu l-Ewropa waħedha se jkun se tirrappreżenta riskju kbir wis. U kif se nqasmu dawn ir-riskji? Meta ukoll? Grazzi ħafna. Jien għandi tlet mistoqsijiet. Kummentu żewġ mistoqsijiet anzi. Jekk nistaw nestabilixxu illi it-tranzazzjoni u l-volum ta' tranzazzjoni huwa forsi sebajn il-darba tal-total globali u jekk nafu illi f'dan kollu eh, f'dan is-suq finanzjarju illi il-kawzi huma hemmhekk biex nis biex aħna nispjegaw l-ar kriżi li qatt kellna sa mis-snin 30 allura ta' min jgħid li jeħtieġ li morru li lin mill-spekulazzjoni fuq żmien qasir lejn approċċi ta' żmien twil u investimenti ma rridux inqisu biss żmien qasir irridu napoġġaw ukoll l-investu dawk li investu għal żmien twil. U jekk dan huwa sewwa, allura jekk inti għandek strument, jekk ikollok din transazzjoni finanzjarja, jew taxxa fuq transazzjoni finanzjarja, allura nistgħu nallokaw mill-ġdid ir-riżorsi, jiġifieri eh, dan huwa raġunament hawnhekk li jkun allokazzjoni mill-ġdid tar-riżorsi rridu nersqu lejn approċċi għal żmien twil. Allura, issa, il-mistoqsijiet tiegħi. Iktar approċċi fuq żmien twil, dan irridu iva jew le, jekk intom tajdu iva, iżda ma tridux it-taxxa, allura x'alternattivi qed tipproponu biex nippruvaw eh, nistabilixxu mill-ġdid eh, żmien twil iżda jekk tajtu le, allura xtaqt inkun naf ir-raġunamenti, ir-raġuni wara qed tajdu hekk Issa għandi argument ieħor illi dejjem jitqajjem. Il-kwistjoni tal-kompetittività. E, dawk li huma favur jgħidu li jekk ikonna din it-taxxa fl-istess time zone, allura dan mhux se jwassal għal xkil fil-kompetittività, allura spekulazzjoni ta' żmien qasir se titwettaq fl-istess time zone, allura nixtieq tweġiba għal din il-mistoqsija Ġifiri xnajdu dwar daqs ottimali, livell ottimali għal tali taxxa u tistaw tispiegaw li dan. Grazzi. is Fair. Grazzi. Jina nirringrazzja li l-kellima għal-interventi li huma għamlu għal dak li għandu xjaqsam dan is-suġġett Hawnhekk għandna jien għandi ġabra ta' mistoqsijiet li xtaqt inressa l-ewwel net. Meta nitkellmu dwar taxxa li tiġi applikata fuq skala globali, din ovvjament fisser li hemm kalkoli tal-ispejjeż amministrattivi li dan se jinvolvi għaliex ovvjament l-amministrazzjoni tagħna għandhom modi differenti kif huma jaħdmu u dan huwa obbligu ta' komunikazzjoni ta' tarif wara kollox. U allura se jkun l-ispejjeż finanzjarji u blima mod dan huwa kompatibbli fit-totalità tal-politika fost fiskali li huwa l-prinċipju ta' semplifikazzjoni. Mbagħad għandna l-proposta ovvjament ta' time zones differenti din hija taxxa sempliċi u faċli li tiġi applikata, allura kif inu dan jaqbel ma l-elementi tal-offshore? U din hija sitwazzjoni simili għal premi li jataw għall offshore. Ġvir dawk li jagħtu informazzjoni jew le u li għandhom umbat eh, attività totali illi tmur lilin minn dik legali. Umbat, punt ieħor. Dan it-tip ta' taxxa issa forsi jkun stess konsegwenzi li kellna tal-vet. Min jħallas it-taxxa lill-istat mhuwiex dak li qed jgħaddi minn preġudizzi finanzjarji tat-taxxa. U f'sitwazzjoni bħal din, min se jħallas? Il-konsumatur finali? U dan ifisser li hawnhekk eh, it-taxxa qed teżisti biss biex ikonna sanzjonijiet. Ġala darba kriżi finanzjarja tispiċċa ovvjament tibqa' it-taxxa u dan ifisser illi naqsu il-likwidità fuq is-swieq. Le, ma tantx għandna ħin u allura ma nistax nieħu l-interventi kollha ah, għaliex inkella maħniex se nispiċċaw. Nittama li għandkom biex tikbu issa għandna s-sur Klintz. Mikrofon s-sur Klintz. Wir haben in meinem Land in Deutschland eine Fernsehsendung, die heißt Pro Contra. Fil-Germania għandna programm speċjali għandek dak illi defendu l-kawza tagħha, dawk li ma kontra din il-kawza. U forsi jista' jkun l-istess ħaġa hawnhekk. Sir Von Weisseker kien favur u Sir Liber kien kontra u kien hemm kellim ieħor li ma tantx kien ċar jekk hux favur jew kontra. Allura kif qed nara l-affarijiet jiena? L-approċċ empiriku hawnhekk mhux qed jgħinna. M'għandniex xi tarif empiriku hawnhekk dwar se namlu, kif se salvaw id-dinja, mbagħad is-surrule inti tkellimt dwar il-stamp duty. Tajtna l-argument tiegħek iżda dan mhux ġust. E, Situazzjonija ikbar ma tistax inti tieħu bażi ta' punt 5% u mbagħad tagħmel paragun ta' dan u nqisu xi ħaġa li hija 0.1 fil-mija. Allora din hija xi ħaġa li ma tantx hija ċara lija. Fl-aħħar mill-aħħar irridu nieħdu deċiżjoni politika. Din hija l-unika għażla li għandna bħalis eh, fl-aħħar mill-aħħar. U erba' snin ilu fil-Ġermanja iż-żewġ partiti il-kbar daħlu għal elezzjonijiet u għallu li se jnaqsu il vetta 0% mbagħad il-Demokratiċi Kristjani għallu li se jżidu l vett Mbagħad meta għamlu l-koalizzjoni huma waslu għal rata ta' 3%. U allura naħseb il nivvitaw dana kollu hawnhekk. Issa, jien għandi mistoqsija. Jekk din tkun deċiżjoni politika, allura din nistgħu neħduha biss jekk aħna nkunu ċari x'inhuma l-anijiet. Se nippruvaw nilħu permezz ta' din it-taxxa se jkun finanzi pubbliċi li jkunu irregola, jew se nipprovaw inresqu mod sigriet taxxa tal-Unjoni Ewropea din ma kienx possibbli fil-passat, allura jekk ma mill-bib ħanaddu mit-tieqa u se jkollna xi jew nkella se jkollna tibta eh, simil peace jew inkella forsi se nippruvaw nifukaw fuq il-problemi ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw kif huma qegħdin jikkontribwixxu għall bidla fil-klima. Allura jekk maħniex qed naqblu, allura e, maħniex qed naqblu fuq il-forum tat-taxxa, allura maħniex għalfejn niddiskutu dan wara kollox. Grazzi. Catherine Styler, jekk jogħġbok? Grazzi, President, u grazzi l-kellima. Għawnek eh, kena wara nofsinar interessanti ħafna id-dispeċini li ma tantx kalkom ħin, xaqt li jekk li ċaraw naqra il-punt dwar il-definizjoni tal-FTT. Għedin namlu definizjoni eh, bl-istess mod, naħseb illi għanna femi differenti dwar xi fisser dan. U allura kulħadd għandu l-istess definizzjoni f'moħħu naħseb din hija importanti. Issa, f'termini tal-alternattivi dak li semma Sur Bull, jina koll nixtieq nisma' l-veduti tagħkom dwar dan. Jiena ma kontx fimt eh, minn kien eh, dak li kienu kontra, x'kienu l-alternativi tagħhom biex insibu soluzzjoni eh, u soluzzjoni tkun tajba. U jekk inħilsu ċifri, et Eh, dwar l-FTT, jekk din titqis pala eżempju r-Renju Unit, jekk aħna namlu trasferimenti ta' sterlina bejn istituzzjonijiet finanzjarji, fir settur finanzjarju għamel kontribut biex jagħmel tajjeb għad-dannu tal-finanzi, pubbliċi, allora naraw li trasferiment huwa 50 il-darba ikbar mill-GDP u 15 il-darba ikbar mill-transazzjoni ta' kontanti bħal pereżempju eh, credit cards u ATMs u allura jekk ir-Renju Unit u l-Ġermanja jaħdmu flimkien 97% ta' transazzjonijiet fir-Renju Unit u fil-fatt jisiru f'dawk il-żewġ pajjiżi u allura huwa interessanti eh, li naraw iċ-ċifri, l-istatistika, iżda xiridu nagħmlu biex nevitaw kif għed mill-kellima qal li ikonna nollu it-taxxa permezz ta' taxxa fuq it ħul u permezz ta' miżur tal-VAT. U naħseb għandhom raġun dok li jgħidu li dan huwa argument politiku issa. Kien hemm slide Mr. Weissacker mill-Istud ta' Bruegel u qal xi ħaġa dwar ir-Renju Unit u Svezja. Forsi tista' tispjegalna ftit dwar dan għaliex ma kenix opportunità nħarsu lejn eh, dan din is-slide u xtaqt xi kjarifika dwar dan u jiena nħupieċir nisma' minn għandkom. Arlin jekk joġġoba fil-qosor da kollu kien interessanti li jkollna dawn il-prezentazzjonijiet jiena wkoll ma nafx jekk jiena fimt ta' sew xinu possibbli iżda rrid ngħid illi rridu naċċettaw minn aspett politiku illi dinja idea illi ovvjament wasal iż-żmien li deċiżjoni u naraw illi 53% tal-votanti fil-kriżi finanzjarja huma favur xi tip ta' taxxa ta' transizzjoni, kollegi tal-konservattivi forsi eh, jkunu interessati jaraw li biss 3% huma favur ta' din it-tip ta' taxxa u allura jina tassew nħoss illi hemm din il-burdata għaliex il-pubblika tħoss il-kuntratt soċjali bejn il- l-istituti finanzjarji b'xi eh, intem u għalhekk iridu nerġgħu nibnu l-fiduċja. Iżda, itħassib li aħna għanna dwar minn sejħallas il-ġejjeni għal krizi, eh, ovvjament, hija xaġa rridu indirizzaw. Għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi, ma nasibx li nistgħu nwiġbuhom dawn. Eh, Salima punt, għal dak li għandu xjaqsam wara l-G20, ma lażlit l-oħra dimna eh, levis tal-assiguranzi, il-fond ta' risoluzzjoni, fost l-oħrajn, kif ukoll l-FTT, ġifiri għanna ovvjament numru ta' zlit u u koll jina nħobb nsaqsi mistaqsijiet stupidi għalli xina ġejta unnek minn komitati ieħor mhux il-każ illi il-kummerċ eh, trading modernu u ċentralizzat, allura eh, l-space jridu jinżammu baxxi fuq naħa. Allura ma naħsibx li komplessitajiet jistaw jiġu trattati b'mod faċli għalkemm naċċetta li hemm kwistjonijiet oħra li dun qisu. U mhux il-każ forsi illi dawn il dan l-FTT jiskoraġġixxi ehm, il transazzjoniet partikolari jista' jwassal għal sitwazzjoni fejn nipprevenu il-kriżi u forsi jipprevjeni li konna l-istess ħaġa fil-ġejjini, allora hemm xi vantaġġi għalkemm dan huwa kompless u rridu naraw se jkunu l-modalitajiet tal twetti, iżda rridu nżommu f'moħħna xi rridu nilħu għaliex aktar mill-najdu għazla waħda u oħra ma taħdimx allura ma nagħmlu xejn, immur lura l-pubbliku. Nasab il-pubbliku huwa favur li nerġgħu nibnu dan il kontrat bejn il-finanzi, bejn is-sistema finanzjarja u l-pubbliku in ġenerali. Grazzi ħafna li tliet kelliema oħra Sven Giegold, Hans Peter Marzin u Dirk Epping, u mbagħad ħajkolli nara il lista jekk jogħġobkom fil-qosor kellhom se jkollkom tweġiba. Sven. Għandi tlet mistoqsijiet. L-ewwel net xtaqt nisma' u kont interessat li nisma' li l-OECD u l-Kummissjoni mhux qegħdin jaħdmu fuq din il-kwistjoni biex jaraw kif u x'inhu possibbli. Jien xtaqt inkun naf meta ħajbdew lestu l leġislazzjoni meħtieġa Hemm ħafna stati membri li huma interessati f'dan ix-xogħol u naħseb li għall-inqas għandna qed nkunu qed inħejju biex insibu argumenti ġusti għalhekk dik hija l-mistoqsija tiegħi lis-sur Vido. It-tieni domanda hija li jiena mistaġeb li waqt il-preżentazzjonijiet kien hemm mudell wieħed biss li ġie preżentat. Iżda kieku tkunu tafu l mekanizmi parlamentari fil-Belġu ma differenti minn dawk tal-Iżvezja pereżempju. Hemm differenzi u jkun effettivi biss la darba irridu kollok effiċenza standard u modelli simili. U jekk ma jkollokx dan standard, dan ħajwassal għal kriżi differenti. Rajna f'kriżijiet oħra li hemm mekkaniżmu li wieħed jista' juża u xtaqt nkun naf x'taħsbu dwar dan. Domanda oħra li nixtieq nagħmel għandha x'taqsam mal-potenzjal ta' dħul u propju minħabba dan x'inhu l-alternattivi u fejn wasaltu fil-konsiderazzjonijiet tagħkom f'dak li għandu x'jaqsam mal-pubbliku kif ħajjeġi eh, mod il-flejjes u kif ħaniprovduhom daw il-flejjes. Il-fatt li l-FTTs mhux se jiġu aċċettati fisser li t-taxxi ħajġu applikati bl-istess mod jew le. Nafu li hemm kumpaniji li ma jisux il-swieq finanzjarji dinjin u mbagħad qed iqisu dawk il-kumpaniji li qed jaħdmu fuq livell transnazzjonali Id-diskussjoni allura hija x'jiġri mbagħad u x'inhi l-impatt fuqhom. Grazzi issa Sur Martin, kellim ieħor fuq il-lista. Grazzi, xtaqt nżomm fil-qosor ukoll. Jien kont qed naħseb dwar kif il-rappreżentant tal-Kummissjoni preżenta l-argumenti tiegħu mill-OECD il-kellim qal li kienet il-pożizzjoni personali tiegħu Madana kollu, jekk hemm interess minn naħla stati membri, xtaqt nistaqsi l-sur vidu, inti kont tajt li hemm pożizzjonijiet politiċi u għaw ħafna membri tal-Parlament hawnhekk, ftakru dan. Punt li laqatni li li u palma laqat il-kellima oħra qabli ħafna mill-kellima kienu jitkellmu fuq l-FTTs fuq livell nazzjonali Kena l-eżempju tar-Renju Unit u għalhekk xtaqt nisma minn l-oħrajn li ma tkellmux dwar dan is-suġġett x'għandhom xi jgħidu. Jekk dan mhuwiex strument u xtaqt jekk nkun naf jekk dan strument li ma nistawx nużaw allura x'alternattivi hemm. Grazzi, Signora President. Kull darba nisma l-kelma Tobin Tex, naħseb jiġini f'moħħi l-mostru tal-Loch Ness. Niftakar sitt snin ilu, konna diskutu l-istess kwistjoni, iżda jiena kont fil-Kummissjoni, mhux parti mill-Parlament. U issa għandna mostru ieħor, l-FTT. Għanna nistaqsu lil nfusna huwa taxxa li ma nibżonn u nix ikonna. U għalhekk għala għandna jkollna din it-taxxa din l-FTT għal konsolidazzjoni tal-taxxa bħalma qalu n-nies tista' tagħmel riforma tal-istat hemm modi oħra kif nistgħu noħorġu minnha u ma nibżonn din it-taxxa. Neħtieġuha għal żieda fil-flejjes għal kooperazzjoni għall iżvilupp tal-kooperazzjoni il-kellim għal li l-budget mhux qed jaħdem mod effiċjenti għalhekk is-sistema mhux qed taħdem u d-riżultati wieħed jista' ixed dawl negattiv fuqhom. L-istess japplika l-budget tal-Unjoni Ewropea, lek ma naħsibx li għanna bżon din it-taxxa miex meħtieġa il-sur Van Balen il-biraħ nida pjan propju biex inaqqas il-budget tal-Unjoni Ewropea b-50% hija proposta interessanti u forse nistgħu nivvestigawa. Għalhekk jiena ma naħsibx li l-FTT hija meħtieġa. Nittama din li dal-mostru tal-Loch Ness jisparixxi malajr kemm jista' jkun. Grazzi. Okay, I think that was very clear. Um, Naħseb li kont ċar ħafna. I'm going to take you in reverse order, so the last shall be first. And I'm gonna... Nibda mill laħħar u ħantikom opportunità kull wieħed biex twieġbu fil-qosor. Is-sur Von Weisseker. U jekk ma tridux tindirizzaw jew ma tistawx tindirizzaw il-kwistjoni, tistgħu tgħaddu l-kelma lill-kollega taħdejkom. Jiena naħseb li waħda mill-kwistjonijiet, waħda mid-domandi li tenniet bosta drabi kienet il-kwistjoni tal-użu ta' flejjes u kif dan jorbot ma' xulxin. Naħseb li din hija domanda importanti ħafna, naħseb li hemm ħafna eżempji bħal pereżempju l-idea li nużaw taxxa fuq il-traffiku internazzjonali tal-ajru biex iwassal għal aktar fondi. Kien hemm ħafna eżempji ta' falliment u huma falliment politiku ta' coupling ta' taxxa li għanda appoġġ politiku fraġli flimkien ma' mira ta' nefqa li għanda appoġġ politiku eh, dajjef u dik hija r-riċetta ġeneralment għal falliment. Jiena naħseb li b'ħafna modi kieku wieħed irid jagħmel xi ħaġa bħal pereżempju taxxa tal-FTT probabbilment hija aktar faċli u aktar sigura li t-taxxa bħal pereżempju fir-Renju Unit li tiġġenera ħafna flejjes hija aktar sigura Dan għaliex dawn il-flejjes fl-aħħar mill-aħħar jaslu għal budget ġenerali tar-Renju Unit. Naħseb li kieku kellhom ikunu minn fuqa fuq xi ħaġa oħra, possibilment barra mill-pajjiż, dan wassal għal pressjonijiet politiċi illum biex neħilsu minn din it-taxxa. U għalhekk naħseb li hija importanti hija ekonomija politika, osservazzjoni politika u naħseb li l-ispjegazzjoni li għandi li hemm korrelazzjoni bejn proġetti eh, ta' taxxa u proġetti ta' u proġetti li huma fraġli politikalment naħseb li r-raġuni wara dan hija komda li ħafna nies jifilħu allura jaħsbu li għanna żewġ affarijiet li jmorru tajjeb flimkien u din tista' solvi l-problemi tad-dinja dawk li huma kontra huma rilassati ħafna xi jgħidu iva ħallu għam parlaw fil-vojt għax-xorta għandna mod kif nistgħu noħorġu mill-problema. Jekk irridu jkunu serji naħseb li rridu nibdew naħsbu dwar kif nistgħu naqdu il-pressjonijiet ta' nefqa ma' proġetti ta' taxxa. Hemm eżempju fil-Ġermanja pereżempju ta' dan fis-seħħ hija taxxa fuq il-karburant. Dan kien fraġli politikament u ġi marbut mal tnaqqis ta' ma' nuqqas ta' tnaqqis tal-pensjoni kulħadd kien favur li dan ma' jseħħx iżda minkejja li rridu jnaqsu t-taxxi dan mhux qed iseħħ fil-prattika mbagħad. Għalhekk nemmen li dan għandna nżommuh f'moħħna. Mbagħad kien hemm id-domanda speċifika fir-rigward ir-Renju Unit mqabbel ma l-Svezja fil-kas tar-Renju Unit l-stamp duty bħalma jindika l-isem stess għandu x'jaqsam ma' trasferiment ta' titlu ta' l-appartenenza u iva tista' tagħmel trasferiment tal-isma barra mir-Renju Unit u mbagħad tagħmel kummerċ tagħhom barra mir-Renju Unit iżda għal dawn it-trasferimenti tħallas rata tripla bħala kastik tal-li ħadhom barra mill-pajjiż u għalhekk tasal xorta għal flejjes. Fl-Iżvezja iżda kienet aktar faċli li wieħed jagħmel evażjoni u li tmexxi l-kummerċ lejn Londra pereżempju din ġrat u mbagħad kien hemm ħafna ma kienx hemm ħafna ġbir ta' taxxa fl-Iżvezja. Għalhekk id-dettall tal-bażi ta' taxxa għandha tiġi organizzata u jkollha impatt kbir għalek irridu naraw xir nagħmlu fuq il-livell nazjonali, iżda dak li waċar u dan jorbot ma' domandi oħra hija li aktar ma jipparteċipaw pajjiż, aktar ħatkun faċli biex nitrattaw problemi marbuta ma' l-evażjoni u l-avoidance. Naħseb li xorta narfu li kienet possibbli fil-passat li niġbru flejjes daqsa anki barranġamenti żgħar. M'għandniex ngħidu li kollox issa seħħ ir-Renju Unit għandu swieq kbar, il-Ġermanja wkoll f'ċertu oqsma, iżda pija tal-Ewropa mhux ma tistax tiġbor tant flejjes għalhekk irridu nqogħdu attenti f'dan ir-rigward. Għalhekk ngħaddi issa l-kelma biex il-kelima l-oħra jkollhom ħin biżejjed. Uh, thank you very much. Uh, let me also start by addressing a... Sur Kapoor. Nixtieq nitkellem dwar diskussjoni kollha tal-likwidità. Il-turnover tas-suq, irrid nkun ċar dwar dan. Il-turnover tas-suq mhux l-istess bħal likwidità. Jista' jkollok suq turnover oli ta' tranzazzjonijiet b'likwidità baxxa. Il-likwidità f'suq finanzjarju tiġi minn diversità tal-opinjoni li inti jekk wieħed irid ibih li ieħor irid jixtri. U għalhekk għanna bżon modell ġenerat bil-kompjuter fuq medda qasira ta' żmien jiġifieri biħ meta l-prezz et joli ixtri meta l-prezz huwa baxx u dan wassal għal naqis ta' 20% fil-London Stock Exchange. Ma' likwidità iżda hija aktar kunċett komplikat, kunċett differenti, kunċett li ħafna drabi ikollu korrelazzjoni inversa mill-ammont totali ta' tranzazzjonijiet fuq is-suq. Nixtieq nindirizza wkoll il-punt li s-swieq eh, tal-Istati Uniti għandhom ħames darbit aktar meta mqabbel mal-Unjoni Ewropea. Iva, għaliex l-Unjoni Ewropea għandha mudell finanzjarju bbażat fuq il-banek Dak huwa s-sitwazzjoni tal- per eżempju fil-Germania, fil Franza u anke f'ħafna minn Skandinavja. L-Istati Uniti għandha sistema finanzjarja kompletament differenti u għalhekk mhix ma tfissirx li wieħed huwa superjuri jew inferjuri meta mqabbel mal-Unjoni Ewropea. Hija kwistjoni ta' għażla Il-tielet punt li nixtieq niċċara, semma li meta l-FTTs ġew introdotti fiċ-Ċina l-stock il-borza naqset bi 30% iżda meta ġimgħa wara nħarsu din is-sitwazzjoni dawn reġgħu lura l-istess livell jew inkella livell aktar qoli mill-livell li kienu għalhekk mhux argument validu il-taxxa tal-Iżvezja kienet dizinjata ħażin fir rigward ir-Renju Unit kontra l-Iżvezja, l-eżempju l-Eġiptu, ħafna drabi kien hemm evażjoni tat-taxxi iżda twassal xorta waħda għal flejjes meħtieġa. U għalhekk l-aġenda regolatorja ġdida li qed tiġi diskussa tista' twassal li l-evażjoni tkun aktar diffiċli, aktar ma jgħaddi żmien. Punt ieħor li tqajjem huwa min ħajħallas it-taxxa. Din hija domanda interessanti u importanti Il-kwistjoni hija li jekk tħares lej l-lemin tal-spettru politiku fl-aħħar mill-aħħar il-korporazzjoni taddi l-ispejjeż tat-taxxi lill-konsumaturi li tista' tkun vera jew it-taxxa tmur għall-investituri li hija minnha wkoll u daw kollha huma individwi. Kull taxxa fid-dinja tkun it-taxxa tal-karbonju jew il-vat Ikun xi tkun it-taxxa din din lill-konsumatur. U għalhekk x'inhija l intendenza ta' taxxa hija progressiva jew le. Dak li huwa ċar fuq l-FTT hija li jekk tħares min jinvesti fil-hedge funds, fil-high frequency trading, etc. Dan ħajaddi mill-investituri sa kull persuna li ħalla 16 f'din il-kamra u din hija aktar għoli ma tam qabla ma kwalinku alternativa li nżidu t-taxxa tal-korporazzjoni jew it-taxxa fuq it-ħul. Hija kwistjoni ta' kif ħan asmu u xinida il-distribuzzjoni ta' t-taxxa. il-distribuzzjoni tat-taxxa il-kwistjoni li t-taxxa tal-Unjoni Ewropea ħadd wassal għal tawir f'dan Unjoni Ewropea dan huwa din hija ħrafa li l-żona tal-ħin hija relevanti. Din mhix relevanti għaliex jekk titgħamel kieku vera l-Istati Uniti eh, jistaw jaħdmu fil-ħinijiet Ewropej biex jaqalaw xi miljuni ta' dollari jew inkella l-gwardjani ta' billej jaħdmu fil-ħodu wkoll biex jaqalaw aktar flus kieku jagħmlu hekk imma dan mhux il-każ. Kieku jkun hemm taxxa fiż-żona euro jew kwalinkwa persuna li tkun qed taħdem fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, din mhux se twassal għal xkiel għax xorta waħda tisseħħ taħt il-kompitu, taħt il-monitoraċ tal-ECB. Dak li huwa importanti huwa l-footprint tal-operazzjoni tas-suq fil-ġurisdizzjoni u hemm modi aktar ħfif biex nkun nistgħu nitrattaw din il-problema. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' jekk hix sempliċi jew l-ispejjeż se jkunu qolin biss l-ispejjeż ta' koordinazzjoni hija l-istess għal taxxi oħrajn. It-taxxi tal-koordinazzjoni pereżempju. Din se tkun madan madanakollu l-iktar waħda mill-iktar taxxi sempliċi biex nintroduċu għax l-FTTs kollu huma elettroniċi huma rekordjati fuq format standard u l-ispiża ta' ġbir u l-ispiża tal-koordinazzjoni hija ħafna iktar baxxa meta mqabbla ma' taxxi oħra li għandna. Ir-riskju tas-suq tal-Unjoni Ewropea kieku l-Unjoni Ewropea titimplementa hija li rridu niftakru li rridu nħarsu lej ir-rata tagħna, rridu nieqfu li għandna din il-kumpless ta' inferiorità. L-Unjoni Ewropea għandha l-akbar suq fid-dinja u għalhekk m'hemm l-ebda mod li attur finanzjarju mhux se kollu preżenza fl-Unjoni Ewropea sabiex jevita taxxa ta' 0.1% jew 0.01%. Dan mhux possibbli u bir-regolamenti ġodda li deħlin u bir-regoli eżistenti bħal pereżempju is-settlement huwa kważi impossibbli li tevita t-taxxa. Anke kieku l-Unjoni Ewropea tkun l-unika post fid-dinja li implementa din it-taxxa. Għanna bżon approċ fit-tul Iva dan huwa meħtieġ għax kinti tagħmel eh, intervista lil managers f'New York jew il-kap eżekuttiv jgħidu u tistgħu tikkontrollaw dan li huma jippruvaw jagħmlu investimenti fit-tul għaliex fil-medda qasira ta' żmien ikunu penalizzati mis-swieq finanzjarji orjentati fuq medda ta' żmien qasira u għalhekk jippruvaw jibnu kapital, kapital ta' investiment u għalhekk huwa importanti li nħarsu fit-tul. Huwa importanti li jkollna eh, ħsieb fit-tul għax rajna l-problemi meta jkollna medda ta' żmien fil-qasira għax mhux qed nissidraw il-tibdil. Il-problemi tal-pensjoni li ħajqumu tliet snin jew erba' snin oħra u l-ekki essenzjali U FTT għalhekk hija mod tajjeb biex dan nagħmluh. Hemm modot toħrajn bħal pereżempju li jkollok kumpens fuq il-ksib kapitali iżda din hija għodda importanti ħafna li għandna nikkonsidraw. Il-President tolb il-kellim biex jala. Kont ġeneruża ħafna tajt il-President iżda rrid ngħaddi il-kelma l-kellima l-oħra. Deru le. Jina ċert li mista taqbel assolutament xej ma l-kellim ta' qablek. Il-kellim. Aħna naħdmu tnej li aħna għall-istess bank ta' investiment u għalek jien nixtieq nitkellem fisem eh, dajfa, ċittadini eh, dajfa, vulnerabli. Għaniħu l-eżempju tar-Renju Unit u Billi nitkellem mod speċifiku fuq ir-Renju Unit, xtaqt nitkellem dwar xi ħaġa li nafu l-koll. London Stock Exchange ila magħna għal 208 snin u għalhekk għandna rekord ta' 200 sena mhux ta' 400 sena. Il-borza Italjana tfisser 4 biljun euro kuljum Dan huwa ekwivalenti għal turnover ta' kuljum fil-suq tar-Renju Unit. Dan fisser tliet darbit aktar mill-suq Taljan ta' kapitalizzazzjoni u għalhekk f'termini ta' likwidità hemm differenza enormi meta mqabla mat-taxxa ta' tranzazzjoni. Dan wassal għal xkiel fuq il-kumpaniji meta jippruvaw jiksbu l-kapital iżda ma tagħmilx penalizzazzjoni fuq il-BPs, il-Glaxos, eċetera. Jekk il-likwidità ma tkunx bizzejja tal kumpanija kbira, immaġinaw xi tfisser għal kumpaniji żgħar. Dawn huma n-nies li qed joħolqu l-impjiegi. Il-kumpaniji kbar qed iwieġbu għal pressjonijiet kompetittivi madwar id-dinja iżda dejjem ikollhom opportunità biex ikollhom tħul minn x'imkien ieħor. U għalhekk hemm impatt ċar li ġej minn taxxa ta' tranzazzjoni fir rigward stamp duty jekk ikun 0.5% u 0.01% meta mqabbel ma' Tobin Tax, is-Sur Bold qal li aħna mhux qed innaw biex nitkellmu dwar it-Tobin Tax, jiġifieri 0.01% iżda l-FTT ma nafux x'inhi r-rata x'se tkun iżda dan ma jfissirx milli ma nkunux nafu fejn se tispiċċaw, għalhekk it-tentazzjoni hija li nżiduhom iktar ma jgħaddi żmien. Għalhekk hemm il-kunċett tal-FTT li aħna qegħdin nippruvaw innidu iżda huwa minnu li l nistemp duty ta' 0.5% hija taxxa ta' li tikkastiga min jevad it-taxxa. Iżda ma nafux se jkun ir-riżultat minn fir-rigward l-FTT. L-FTT miex ma tfissirx li ħad ġenera ftit flejjes, iżda qed nitkellmu dwar trasferiment, Ħa nikkastigaw il-kumpaniji l-kbar jew il-kumpaniji l-aktar dajfa, għalhekk għandi simpatija meta nisma' l-kummenti ta' Sur Kapur fir rigward ir-reċessjoni ta' ċertu attivitajiet. Għax din ta' fetwa l-ċittadini hija ċara li għandna bżonn neħtieġa li għandna ħtieġa li nikkastigaw min jevadi t-taxxi iżda rridu naraw li ntejbu l-industrija finanzjarja biex imexxu għal qudiem jew qed nippruvaw noħolqu flejjes aktar biex naraw kif kumpaniji finanzjarji qegħdin jitmexxu. M'għandniex nisbaljaw ma dan ukollu u dawn il-kumpaniji għandhom leverage għoli ħafna mis-sistema bankarja marbuta ma' falliment regolatorju fir rigward ir-regolamentazzjoni tal-leverage għal darboħra fis sistema bankarja. Jekk tipprova tikkastiga b'mod ġenerali l-infrastruttura tas-suq, inkluż l-iskambi li m'għandhomx il-puls ta' bonuses fl-industrija bankarja, minn tista tikkastiga il-banek jew intermedjari finanzjari iżda ħadd tikkastiga il-kapaċità ta' kampaniji żgħar li jżidu l flejjes mod tajjeb fl-istess infrastruttura. nix nikkonfondu il-leverage banking, il-servizzi finanzjari u l-infrastruttura tas-suq huma atturi differenti u għandhom ruolijiet differenti. Naf li jirrit nżomm għal-ħin għalhekk irid nixtieq nżomm fil-qosor smajna dwar l-likwidità meta mqabbla mal-volum il-medda qasira meta mqabbla ma' medda qasira ħafna, medda twila min jiddeċidi. Meta l-likwidità tinsab fis-suq sta għalina li naraw jekk min ħajħallas. Jekk kun qiegħed fin l-oħra ta' tranzazzjoni tipprova tixtri titlu għandek hedge fund, għandek investitur fuq medda twila ta' żmien xorta tibqa' il-kunċett tal-likwidità. Allura min jiddeċidi x'inhuwa differenti? jekk hux medda qasira jew medda twila ta' żmien. Min jiddeċiedi x'għandu x'jaqsam ma' spekulazzjoni. Il-banek jinvestu fis-swieq u jippruvar jaraw li jkun hemm valura l-assi tagħhom. Biex bekk id-definizzjoni artifiċjali tkun sodisfaċenti għad dibattitu pubbliku iżda fl-istess ħin miex reali meta mqabbla ma' swieq finanzjarju. Meta nisma' kummenti ma' dak li għandu x'jaqsam mal-spekulaturi fuq medda qasira li jgħadu jistennew li s-swiq jinżdu biex jixtru l-isma tagħhom din miex situazzjoni reali xejn. Jekk tkun qed bih f'suq baxx u tixtri f'suq meta tmorvat bih f'suq għol u tixtri f'suq baxx ħatfalli malajr ħafna għax ħajkun hemm l-arbitraġġ biex ikun hemm strumenti oħra flok oħra. Dak il-modell huwa sempliċi wisq u għalhekk mhux possibbli li tagħmel differenzazzjoni ta' likwiditajiet differenti fuq bażi tal-kummerċ. Il-President titlob biex tala il-kellim min ħajħu deċiżjoni fuq ftit sekondu u min ħajħu deċiżjoni fuq medda ta' żmien ta' sentejn. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li l-prospettiva li jkollna FTT Palma ġara fir renju Unit tider li ħatkun kastig kbir fuq l-SMEs biex ikun jistaw jiksbu flejjes u anki taxxa fuq l-impjegi. Grazzi. Mr. Lloyd and Mr. Vidal, I, I have a time problems. Għandi problema ta' ħin, allura se nitlobkom biex li tiffokaw fuq l-essenzjali biss. Ma ġidux twieġbu għal kull mistoqsija li jintom smajtu. Iżda dwar dak li jintom tħossu li importanti skont l-esperjenza ta'kom. Grazzi, President. Jina xtaqt nifoka fuq dawk il-membri li saqsewna fuq xi qed nitkellmu. Qed nitkellmu dwar l-istess ta' xawnek għaliex jidher li li dan huwa essenzjali. Hemm diversi proposti li tresqu u ovvjament hawnhekk fejn għandna problemi fid-dettalji hawnhekk qed insaqsu l-istess mistoqsijiet. Jiġifieri e, dal-mudell se jiġġenera iktar tħul dan huwa lan u se jkun hemm l-effett li niġġeneraw dan it-tħul u jekk irid ikollok eh, lan ta' korrezzjoni jew le, allura minn min se niġġeneraw din dan id-dħul. Dawn huma mistoqsijiet, iżda m'aħniex sitwazzjoni fejn nistgħu ngħidu iva se jkun dan it-tip ta' dħul għaliex għadna ma nafux il-tweġiba tas-suq għal dan. Qed najtek, għaliex jekk inti tintaxxa żewġ affarijiet huma l-istess ekonomikament b'sitwazzjoni differenti se jkollok mbagħad bidla mill-attività li se żid idħul u mbagħad bidla ukoll bidla u ukoll li jfisser li l-atturi ġenerali se jkollhom imġiba differenti u dan ifisser dwar derivatives tista' tinsett tamel sintesi ta' dan iżek ħat dan fuq bażi ta' transazzjoni imma tuża il model tlieta fuq model wieħed, allura bekk ħat toħloq xkiel bejn dawn iż-żewġ modi ta' imġiba. U allura il-persuni se jbidlu l-imġiba tagħhom u allura li rridu nsaqsu l-nanfusa huwa din li tbidla fil-imġiba se tkun x'effett ħajkonna fuq it-tħul u se jkonna effett fuq it-tħul illi jeqret il-bażi fundamentali ma nafx se jkun effett illi konna bidla fl-attivitajiet biex bekk ikonna effetti li ma nafux għal dak nxaqsa miswiq ma nafux. Nistaw nwidbu għal dawk il-mistoqsijiet meta aħna namlu dan għal dak nxaqsa proposta speċifika u se nkunu nafu il-punti essenzjali wara dan kollu. Grazzi. E, ovvjament e, inti pala komissjoni tista' tiġi għal kumitat meta trid, però ovvjament fil-qosor jekk jogħġbok. L-ewwel net iva xtaqt nagħti ħarsa ġenerali x'in istat attwa x'inhu l-istat attwali u kif ukoll jiena ovvjament ma ħadx pożizzjoni bħal kummissjoni bħala istituzzjoni u mbagħad naqbel ma dak li qal sur Lloyd issa, jiġifieri hemm numru ta' kwistjonijiet li rridu nikkjarifikaw u din hija r-raġuni għalfejn maħniex qegħdin naħdmu fuq proposta konkreta għaliex l-ewwel net irridu naraw xinu lan ta' tali proposta. Nistaw prilikaw, per eżempju stamp duty ta' Renew Unit fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea ta' kumsa ta' xtemel ħsara għaliex basikament dan huwa marbut u ristret għal transazzjonijiet eh, fl-isma ta' kumpaniji li huma bazati fir-Renju Unit jew tal-inqas irreġistrati fir-Renju Unit. Jekk dan dan huwa li rridu allura din hija xaġa totalment differenti iżda jekk minħa l-oħra rridu FTT illi tkopri kwalunkwe tip ta' transazzjoni allura il-kwistjoni ta' kompetittività u relokazzjoni f'bnadi oħra fid-dinja allura hemmhekk irridu naraw xi ħaġa oħra għandna differenza fundamentali skont l-approċċ li aħna nieħdu. U naħseb illi dan huwa eżattament dak li neħtieġu l-ewwel nett nikkjarifikaw u dan ma ħariġ mid-diskussjonijiet bejn l-istati membri lanqas għaliex mekk għanna naraw ħafna modelli differenti, pero memx linja definitiva ta' dak li aħna nixtiequ nilħu b'tali taxxa u bekk inħossu li dinja kondizzjoni bażika biex aħna nfasslu proposta. U ma nishtiqx nżid xejn iktar għax naf li mafusin bil-ħin. Grazzi ħafna l-esperti kollha tagħna hija xi ċara hawnhekk li aħna għadna fil-bidu tad-dibattitu ma nix fit-tmiem id-dibattitu Għasbatilna ħafna xoħġ namlu f'dan il-qasam. U għalek grazzi mill-ġdid tal-jintom ġejtu għawnek u samtu għanna l-esperienza ta'kam. Issa s-sur xikluna sejħu l-ħar zoċ punti li għanna fuq l-agenda ta'na. we're going to start. Se nibdew u fil-fatt nissuktaw. Għanna skambju ta' opinjonijiet dwar rapport. Għanna Wolf Klins fil-fatt li huwa rapporter. Grazzi ħafna President, illum edin nitkellmu dwar ir revizjoni ta' direttiva li taħlet fisseħ fl-2003 illi u koll tiħuħsib eh, l-armonizzazzjoni ta' rekwiziti u kif dawn eh, edin jiġu eh, promossi madwar l-Unjoni Ewropea. U dan u koll huwa u eh, simili ħafna għal passaport tat titli għaliex jekk dan huwa validu f'post wieħed dan mbagħad japplika għal postijiet oħra. Wara ħames snin li dan daħal fis-seħ, l-effettività ta' dana kollu eh, se jiġi valutat biex naraw jekk hemm xi inċertezzi legali, jekk hemm bżonn xi emendi, jew jekk hemm bżonn ukoll xi burokrazija żejda marbuta ma' din id-direttiva u dan u koll jorbot ma' regolamentazzjoni aħjar l-inizjattiva tal-Komissjoni fil-fat. Issa, e, B'differenza ta' leġislazzjoni oħra li ġiet imresqa, din partikolarment e, kienet sottomessa għal numru ta' valutazzjoni ta' impatt u Allura x'kienu r-riżultati? Jiena naqbel ma ħafna minn dak li l-Kummissjoni ipproponi tal palamendi dawn huma emendi tekniċi fil-maġġoranza tagħhom iżda hemm numru ta' punti fejn tassew inħoss illi rridu nitlu f'aktar dettall. U wieħed huwa eh, taqsira jew l-evalwazzjoni għanna il-prospectus fuqna ħambat għandek il-sommarju li huwa verżjoni eh, verżjoni mqasra ta' dana kollu. U hawnhekk il-Kummissjoni qed tirreferi għal titjib jew tisħiħ ta' dan is-sommarju u kol ninkludu kol xi aspetti ta' responsabilta' Naħseb eh, eh, tajjeb illi dan ikun għana l-Kommissjoni, ġifiri prodotti illi jitlu f'kompetizzjoni fl-imkien, life assurance per eżempju, eh, titli, eccetera, dawn kolla ikunu jistaw jiġu paragonati. U għalek fl-2009 f'April fil fat kena komunikazzjoni mill-Kommissjoni dwar PRIPS, il-Pre-Package Retail Investment Products. Naħseb li dan kien approċ korrett aħna edna unek eh, f'din il-kamra kemm il-darba li prodotti li jiġu marketjati lejn investituri żgħar irid ikollhom l-istess set ta' regoli. Iżda jiena jidhirli li dak li tressa hawnhekk fil-verżjoni maħduma mill-ġdid ta' din il-direttiva Fil-fat, ijat jisra umbat eh, l-elementi sodi tal-prips u għallura dan jista' jfisser illi għawnek id-dinja xaħġa illi eh, jiddispjaċina u se nkunu għedin introduċu eh, b'mod eh, qabel iż-żmien eh, dawn il-punti qabel ma ħsibna bir-reqqa dwar dawn l-elementi. U allura forsi din dan mhux ma jorbotx mal-an ta' regolamentazzjoni aħjar. Forsi l-aħjar li nistennew xi ftit ieħor Umbat, nintroduċu dan il kunċett mod orizzontali hekk kif għandna fid-direttiva PRIPS. Biex nissimplifikaw, simplifikaw forsi hawnhekk forsi qegħdin eh, eh, bximot għedin naġru xiftit u forsi għawnek irrit ikonna eh, element ta' paragun mod ġenerali, forsi għawnek għamżon iktar frammentazzjoni wara kollox. Allura, tarif essenzjali irrit jina ta' aktar importanza. Ma naħsibx li wasalna fl-ħar tal-proċess dwar dan. Issa, naqbel ma' diversi punti definizzjoni ta' investitur kwalifikat, naħseb eh, da skonti definizjoni mifid naħseb dinja xaġa ġusta. Issa dwar il-bonds u prodotti li jistaw jiġu paragonati li mhumiex dividendi, naħseb l-istat membri ta' oriġini meta jistabilixxu il-benchmark, anki jekk il-bonds qegħdin elenkati fil-borsa ta' stat membru ieħor naħseb din hija ħaġa pjuttost ġusta hawnhekk qegħdin naraw li tassew qed nittrattaw is-suq eh, eh, waħdini b'mod serju. Issa punt ieħor il-retail cascade. Xiġri. Meta il-bank joħroġ titolu U mbagħad ikun hemm intermedjarju u dan ibieħ mill-ġdid dan it-titlu. Allura, min fl-aħħar mill-aħħar se jkun responsabbli għal kontenut tal-prospett? Min fl-aħħar mill-aħħar se jkun responsabbli? Dak li joħroġ it-titlu jew l-aħħar aġent fil-katina li juża il- il-prospectus. Issa jekk dan joħroġ bil-ftehim ta' min joħroġ dana kollu l-ewwel darba allura sa fejn qed nifhem jiena u naħseb di għandu prinċipju legali tas-soltu jina mux avukat, pero nista nħoss illi ehm, il-first issuer dan għandu jkun responsabli min joħroġ il-titlu l-ewel iżda minna l-oħra il-konsess ta' min joħroġ il bons l-ewel darba jek dan ovvjament mannix allura umbat min jibbiħ il-titlu wara jkun responsabli iżda rridu kol issa rridu nħarsu kol lejn is-situazzjoni għal kem dana kollu se jibqa validu pala il-prospett, il-prospektus. Il-proposta tal-Kommissjoni hija li konna estensjoni tal-validità għal minn 12 għal 24 xar naħseb dan huwa tajjeb u dan jfisser tnaqqis tal-ispejjeż. Iżda naħseb huwa ċar illi meta prodott jiġi introdott e, jrid ikun hemm xi tibdiliet u xi adattamenti l-Kunsill ipprova jilħaq kunsens u naqqas l-ammont ta' żmien għal 12 xahar u ta' dina din hija ħaġa li jiddispjaċini u jekk min joħroġ it-titolu ikollu prospett bażiku għaliex jaf li f'perjodu ta' tliet snin se jkollu eh, aktar ħruġ, allura jkollu possibilità li jieħu prospett eh, differenti mbagħad jadattaħ U naħseb dan il-prospett bażiku għandu jkun validu għal 26 xar, u ġviri minn, anzi, 36 xar, ġviri senollu minn 24 xar. U żewġ punti malaj malajr. Idea tajba illi f'dawk il-każijiet fejn kumpanija toħroġ prodotti li ikunu disponibli biss għal personal tal-kumpanija Allura, emmek kikonna lista iqsar ta' ħtiġijiet naħseb ukoll din hija xi ħaġa li pjuttost ġusta u wkoll naħseb li hija ħaġa tajba li fil-każi ta' SMEs e, klausula ta' proporzjonalità tintuża biex nisimplifikaw il-proċedura kollha. Issa kifet il-Kunsill qed jipprova jagħmel progress eh, kemm jista' jkun ta' malajr biex jkun hemm il-kunsens u llum il-Ministri tal-Finanzi qed jiltaqgħu huwa possibbli li huma qegħdin jittrattaw dan il-prospett u dan anzi din id-direttiva issa qed jippruvaw jilqu deċiżjoni abbażi ta' maġġoranza biex bekk ikollhom eh, ftehim. Ma nifhimx għalfejn il-Kunsill eh, qed jaġel daqstant u jitratta e, e, e, ta' kollu burġenza għalix ovvjament maħniċ senaċ l-proċeduri għalix aħna għanna l-iskeda tagħna bħala parlament u qabel ma jkonna votazzjoni fuq dan fuq il-livell tal-kumitat mhux se nkunu nistgħu ngħaddu dan triologu naħseb li Svediżi kellhom għan ambizzjuż illi forsi jirnexxielhom jgħalqu tant stant dossier sal-aħħar tas-sena din l-oka spjegazzjoni stansib iżda kollu mod għal dak pjanar tagħna aħna se nresqu il-rapport għal votazzjoni u għanna skadenza ta' 11 ta' jannar u allura naħseb li l-emendi se jaslu fl-aħħar ta' jannar u mbagħad u ma jkunx qabel eh, l-aħħar ta' marzu li nivvotaw dwar dana kollu. Um, the EPP Shadow Rapporteur, Mr. Feo. Shadow Rapporteur, fissam il-PPE sur Feo. President. Sur President, din id-direttiva, ovvjament, għandha xtaqsam qed eh, torbot fuq żewġ għanijiet. Minnaħa din inħarsu l-investituri U minnaħa irridu suq effiċenti dawn iż-żewġ għanijiet jistgħu jitqisu fiħdan prinċipju ta' trasparenza U fil-fatt, skont dana kollu, aħna rridu natu attenzjoni għal din il-proposta li naturalment dana kollu jista ikun ta' karattru intermedjarju u jista jiġi ġeneralizzat aktar fil-pakkat tal-prodotti. U kif għal is-Sur Klintz ma jidirx li edin nrisqu għawnek xi problemi politiċi li ovvjament irridu aktar kjarifika ġuridika u għalhekk irridu innaqsu x-xkiel amministrattiv li huwa importanti ħafna issa fi żmien il-kriżi. Issa dwar xi wħud mill-aspetti speċifiċi jider illi ta' kollu huwa marbut mal-armonizzazzjoni komunitarja tarif li jenata lil ħaddiema naraw li dan huwa marbut ma' punti oħrajn, problemi ġuridiċi li għandhom x'jaqsam mal-ristruzzjoni li l-istat membru ta' oriġini dawn jiġġeneraw dubji kbar. L-ewwel dubju ovvjament huwa l-obbligu tal-prezentazzjoni tal-prospett għal beħ mill-ġdid, għal sitwazzjoni ta' beħ mill-ġdid, allura ikonna offerta ġdida. U għalhekk dan ifisser tibdil fis-sistema ta' responsabiltajiet. Issa dwar determinazzjoni tal-reġim ġuridiku nixtieq ngħid moċċar. ċar li kif rajt fis-sommarju ta' din il-proposta jidirli Irrit ikun hemm pakkett Irridu xi morna fuq il-prospett klassiku. U naħseb um, minn dak li smajna mis-Sur Klins għal dak li għandu x'jaqsam it-terminu, il-reġistru, eccetera. Il-proposta hija waħda ċara u pożittiva. U il terminu għal pubblikazzjoni tal-emendi irrit jikonsidra u koll eh, b'termju wisa kem jista' jkun għal dak li x'jaqsam l-allokazzjoni tal-offerta. U allura ix-xogħol li twetta u ovvjament xogħol diffiċli ħafna. U naturalment huwa possibbli illi bekk naslu għal termili li għandu għad dispozizjoni tiegħu il-Parlament. Katrin Stellona. Katrin Stellar, jek It's Styler. Um, Thank you to the rapporteur and thank you to... Grazie l rapporteur u l-shadow rapporteur col. Naħseb li kena l-kustjonijiet u li ġo spiegati sew, Mr. Klins, u tajt stampa ġenerali tajba ħafna. Nishtiq nieħu fuq tlet punti awlanin li ħarġu mid-diskussjonijiet tal-lum. Bħalma qal il rapporter u bħalma qal shadow tal-EPP fil-kwistjoni ta' sommarju rridu nkunu ċari li l-informazzjoni għandha tkun affidabbli u tittibqa fid-dokument bħala sħiħ. Iżda naħseb li hemm meħtieġa biex din tkun utli kemm jista' jkun. Madana kollu ma stax tieħu post id-dokumenti eżistenti. Jiena naħseb li rridu nkunu ċari li Is-sommarju rrid ikun utli u dan irid ikun ċar, preċiż u b'lingwaġġ ċar. Kont se ngħid l-Ingliż għax l-lingwa tiegħi. Iżda rrid ikun ċar kemm jista' jkun. Fir-rigward il-kunċett ta' cascade, naħseb li rridu nħarsu lejn artikolu 16 li ħajati l-obligi ta' data prospectus fir rigward il-cascade. Dan l-artiklu jiżgura li l-prospektus ikun aġġornat jiġri x'jiġri u ikunu mibawta minn min, min fej ikunu mibawta il-titoli. Rridu nesploraw dawn l-affarijiet fir rigward l-iskadenza jien irrid nkun aktar konvinta fuq dan il-punt. Jiena nifem li l-perjodu ta' rapportaġġ ta' sena eh, rrit jiġi aġġornat għal sentejn U l-ansjetà tiegħi hija li l-investituri jistgħu jaffaċċaw prospettivi tal-bidu li jkunu ta' sentej żidu l-informazzjoni u għalhekk dan iżid il-kumplessità tal-analiżi meħtieġa u għalhekk naqqas il-ħarsin tal-investituri għalhekk eh, dan rrit nkun aktar konvinta dwaru u naħseb li għanna nesploraw dan il-punt. Fir rigward il-prips li semmejtu naħseb li huwa dejjem importanti li jkollna konsistenza biex xogħol li nagħmlu b'set ta' regoli meta qabel ma' set ta' regoli oħra. Rridu niksbu bilanċ u naħseb li Sur Klins għandu raġun fir rigward il-konsistenza tal-prips ukoll. Grazzi ta' din id-diskussjoni ewlin ewlenija hija ħasra li mawx ħafna hawn fil-kamra. Iżda nittama li dan jitjib kif jgħaddi żmien. Is-Sinjura Gjuri és minden eddigi megszólalónak a gondolatait. Nagyon... Grazie ħafna, nishtiq nirringrazzja wkoll ir-rapporter tal-li tagħna l-preżentazzjoni tiegħu xtaqt nagħmel xi ftit punti. Ftit kummenti. Fir-rigward is-sommarju tal-informazzjoni tal-prospektus, is-Sur Klins diġà qal li fil-proposta tal-Kummissjoni mhijiex ċara u għalhekk hija importanti ħafna biex aħna jkollna aktar kjarifiki dwar xi tfisser is-sommarju, xi fisser is-sommarju. U anki l-prospektus huwa importanti li s-sommarju ma jkunx ta' natura teknika iżda ikun fl-lingwaġġ ta' kuljum u li jista' jinftiehem. Kummenti ħolli nixtieq nagħmel għandu x'jaqsam ma' dokument li jkun x'jaqsam ma' responsabilta' tal-liġi ċivili. U ma minna għanna nemżu din ir-responsabilità. Fil-proposta tal-Kommissjoni, il-responsabilità ċivili ħatkun estiza skont kif fimtajin. Dan jekk per eżempju tintlaħaq deċiżjoni li ma tkunx ġustifikata b'mod ċira għaliex l-informazzjoni ma tkunx ċara fil-prospektus jew inkella tkun tiżvija dak li jkun tkun qarriqa u għalhekk ikun hemm responsabilità iżda għalija mhux biżejjed. Nemmen li r-responsabilità ċivili għandha tkun estiża għal kull sentenza tal-prospektus. Dak ħares ta' bilħaq l-investituri. Mod aħjar. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi. Il-rapporter. Tajjeb wis is-Sur Klins. Grazzi, kollegi, tal-kummenti tagħkom. Jien ma tantx jien pessimist bħal kollega tal-Portugal li mhux ħanneħqu kompromess. Forsi nfimtek ħażin, jgħid il-kellim. Hawn fil-Parlament naħseb li ħanneħqu kompromess, issa jekk u sensibu qbil mal konsillu jew il-Kummissjoni fit trialogu u fid diskussjonijiet ta' trialogu issa naraw il-ġejjini iż-żmien tina parir iżda mill-ewwel ta' Deċembru it-Trattat ta' Lisbona qed jina aktar setat u għalhekk m'għandniex naqtaw qalbna minn issa. Il-punti li tqajmu bħalissa sissa huma punti li ħandiskutu fil-ġejjini u forsi kun nista' nidħol aktar tard fid-dettall fihom jiena sodisfatt li lħaqna dan lan, rridu l-kol ntejbu s-suq uniku, s-suq waħdini, rridu ntejbu l-protezzjoni għall-investitur u rridu li konna anqas burokrazija aktar mill-li aktar burokrazija jekk nżommu dawn il-miri f'moħħna ħajkonna aktar trasparenza fir rigward dan is-suġġett ħanfakkar l-skeda eh, l dan il rapport 26 ta' jannar konsiderazzjoni tal-abbozz rapport imbat 22 ta' frar għall-iskadenza għall-emendi imbat il-konsiderazzjoni tal-emendi fi 16 ta' Marzu u l-votazzjoni f'Marzu. Right, we now Issa, Naddu għat 18 il-punt li għanna fuq l-agenda tagħna għallum. Liwa il-rapport ta' Sir David Kaza dwar l-applikazzjoni fakultattiva u temporanja tal-mekkanizmu ta' reverse charge fil-konfront ta' fornimenti ta' ċerti oġġetti u servizzi li jistaw ikunu suġġetti għal frodi. Sur Kaza kjoġbo. Dejt il-ġurnata jena ħanispiċċa jien jien kol. Um, colleagues, the, Kollegi, din il-proposta tqis il-possibilità li l-Istati membri daħlu eh, reverse charge biex jiġildu kontra il-frodi fil-VAT bħalma huwa per eżempju il- frodi tal-kummerċant nieqes jew il-karusel frodi xi ħaġa li tħasseb lill istati membri kollha peress illi eh, taħloq taħwit fil-funzjonament tas suq intern. Eh, wieħed mill-forum, waħda mill-forum ta' dawn il-frodi hija propju il-frodi tan-negozjant nieqes jew inkella qar minnek il-karusel frod dan Eh, il-frodi seħ normalment bi prodotti ta' pis zaħir u valur kbir. Imma dan qed jinfirex ukoll għas-settur tas-servizzi u aħna irridu u kol mod partikolari naqdu din it-tip ta' frodi fir-rigward tal-iskambju tal-emissjonijiet meta wieħed iqis il-bejħ intern mill-kummerċ għal kummerċ il-bejjieħ jiġbor il-VAT mill-konsumatur tiegħu u jgħaddi għal it-teżor imma mbagħad il-konsumatur jerġa' jitleb jitlob rifużjoni għal l-input VAT mit-teżor u fil-fatt huwa il-konsumatur aħari illi jrid jagħmel tajjeb għal eh, din il-VAT għaliex mbagħad dana ma jkunx jista' il-teżor ma jkunx jista' jġborhom dawn il-flus. Issa fis-sistema preżenti ebda VAT ma tittieħed mill-fornitur u għalhekk il-prodotti jduru minn stat membru għal ieħor mingħajr ma tkun tħallset taxxa. Umbat ikun hemm il-bejjieħ illi jiġbor it-taxxa mingħajr ma jħallasha lill-teżor u l-istess prodotti iduru minn stat membru ieħor fejn ikun hemm negozjant nieqes illi dejjem iżomm il-VAT jiġbora mingħajr ma jħallas allura t teżor u għal daqstant it-teżor kull darba ibati eh, dan it-telf u għalhekk dan it-tip din it-tip ta' frodi tissejjaħ karusell. Din hija problema serja ħafna għaliex dawn l-iskemi huma mmexxija minn kriminali professjonisti u r-Renju Unit jgħidilna li dan it-tip ta' frodi ammonta għal 24% tal-ammont totali ta' frodi tal-VAT Dan irridu naraħ fil-kontest ġenerali tal- tal-VAT. Inħarġ studju dan l-aħħar u qal li d differenza bejn il-VAT hija bejn design u 130 biljun euro bejn l-2000 u l-2006. Il-trasferiment ta' eh, dawn il-permessi biex wieħed jista' jagħmel emissjonijiet isseħħu biss Eh, permezz ta' mezz elettroniku u jitqisu bħala forniment ta' servizzi dawn huma taxxabbli fil-post fejn il min ikun qed jixtrihom ikun stabbilit dawn jixtru il, dawn il-permessi għall-emissjonijiet minn min, min ċaħat un bat ibijawom l-negozji fl-istat membru tagħhom bi prezz li jinkludi l-VAT. Dawn ma jħallsux il-VAT l-teżor u ħafna mill-iskambji ta' dan it-tip se jibdew mill-2013. Uh, dan għalhekk eh, għalhekk ir-raġuni tal-proposta tal-Kummissjoni li tiħu azzjoni biex dawn l-emissjonijiet jiżdiedu fuq il-lista ta' dawk il-servizzi li fuqhom trid irid eh, japplika il reverse charge mechanism Eh, xi design fil-mija ta' dawn il-permessi jingħataw bħalissa mill-gvernijiet bxejn, 5 fil-mija skont il-sistema ta' Kyoto u mill-2013 il-maġġoranza ta' dawn il-permessi se jkunu irkantati l-operaturi fiħdan li TS jistaw jerġaw eh, ibijaw dawn l-allowances bosta modi jew jistaw ibijawhom mod uh, Eh, privat, ġifiri bejn l-operaturi fiħdan kumpanija u b'mod transkonfinali jew permezz ta' beħ billi jużaw broker li b'mod privat iqabbel ix-xerreja mal-bejja jew inkella jinnegozjaw fis-suq ta' waħda mis-sistemi Ewropej tal-iskambju tal-klima għalhekk hemm bżonn li aħna nwieġbu mal-arkem jista' jkun qabel ma dan l-suq jiġi żviluppat bisħieħ il-proposta tippermetti lill istati membri sal-31 ta' Deċembru għal perjodu minimu ta' sentejn li introduċu japplikaw is-sistema ta' reverse charge għal fornimenti ta' kategoriji definiti ta' oġġetti u ta' kwoti ta' missjoni ta' gassi biffetta serra. Il-mekkanizmu reverse charge jippermetti kumpanija tbiħ oġġetti l kumpanija oħra li it-tnejn ikunu reġistrati mad-dipartimenti tal-VAT mingħajr ma timponi VAT it-taxxa kollha dovuta fuq il-prodotti tiġi ikkonċentrata fuq dik l-aħħar persuna taxxa li ma tistax titlob rifużjoni għaliex dan qatt ma ħallas il fatt Għalhekk ma jkun hemm ebda opportunità iktar għal frodi karussell. Il-proposta tillimita r-ruħa għall-applikazzjoni ta' dan il-mekkaniżmu reverse charge għal żewġ kategoriji u li fosthom tnejn irridu jkunu oġġetti Qabel l-applikazzjoni tas sistema ta' reverse charge l-istati membri jridu jintroduċu u jimplementaw ċerti miżuri fosthom l obbligi li jirrapportaw kull persuna taxxabbli, uh, eh, sistema uh, ta' sorveljanza, biex jevitaw attivitajiet fraudulenti u mbagħad evalwazzjoni xirqa tar-riżultati tal-applikazzjoni ta' din is-sistema l-istati membri għandhom jinformaw lil kummissjoni dwar dawn il-miżuri u għandhom jirrapportawla l-effikaċja u l-effiċjenza totali tas-sistema. Jiena nappoġġa l proposta tal-Kummissjoni ma dana kollu inħoss illi hemm bżonn ta' xi emendi xi tibdil fiha. L-ewwel net fl-emenda numru 5 tiegħi eh, ngħid illi jrid jiġi ċarat li l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu fakultattiv tar reverse charge għandu jkun immirat lejn relazzjonijiet bejn negozju u ieħor li jinvolvu persuni tax-xabli li la darba stat membru jiddeċiedi illi juża dan il-mekkanizmu dawn ir-reverse charge għandha tkun mandatorja għal kwoti tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effetta serra minħabba li tinħtieġ azzjoni malajr u koordinata bejn l-istati membri f'dan il-qasam ek l-emenda 26 jipprovdi li meta l-istati membri eh, jazdu li applikaw dan il-mekkanizmu irridu jinkludu wkoll l-iskema ta' skambju għall-emissjonijiet għax mill-2013 il-qoddim il-maġġoranza ta' dawn l-allowances se jiġu irkan kantati peress li se jkun hemm ammont akbar ta' emissjonijiet ta' permessi li jiġu skambjati, ir riskju ta' telf huwa ħafna ikbar. Aħna ma nafux eżattament kif dan il mekkaniżmu ta' reverse charge se, eh, se jeffettwa il- eh, oqsma oħra jew inkella l-potenzjal li għandu li jmur u jkun hemm żvilupp ta' attivitajiet fraudulenti f'oqsma oħrajn fl-aħħar net Eh, najdu li l-istati membri jistaw jitolbu eh, rapportaċ transazzjoni bit transazzjoni u inkella eh, rapportaċ globali. Għallek l-emendi 93 raġunijiet ta' komparabilità u l-informazzjoni li tirċievi il-Kummissjoni jiena nissuġġerixxi li l-Kumitat tal-VAT għandu jiġi konsultat mill-istati membri meta Eh, jiġu definiti l-kriterju ta' evalwazzjoni li jkunu se jintużaw biex tiġi evalwata l-effiċjenza tas sistema u l-impatt eh, potenzjali tagħha fuq l-iżvilupp tal-attivitajiet fraudulenti. L-emendi 4 u 10 hawnhekk qed ngħid illi il-Parlament Ewropew u l-Kunsill irridu wkoll ikunu informati dwar l-effiċjenza u l-effikaċja tal-applikazzjoni tas sistema ta' reverse charge dejjem forsi għaliex il- fid-dawl ta' dak li forsi il-Kummissjoni tkun tixtieq tagħmel fil-ġejjien, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill kunsill u lill-Parlament dwar eh, din sistema u għandha tagħmel dan sa' Lulju 2014 għalhekk jiena eh, dak li qed nipproponi huwa biex aħna insaħħu s-sikurezza u l-kredibilità ta' din is-sistema u dejjem fil-ħsieb ukoll illi innaqsu l-pis amministrattiv fuq in-negozji li jirrispettaw il-liġi il-Parlament għandu jiġi marraf bir riżultati tal-implementazzjoni temporanja tal-mekkanizmu ta' reverse charge. Niqafaw għalissa. Yes, thank you, Mr. Kaza. Grazzi ħafna, Sir Kaza. Is Grazzi ħafna. Sur President, nixtieq nibda billi nirringrazzja lir rapporter Sur Kaza għal biċċa xogħol sewja ħafna li jagħmel. Naf li l-idea tiegħu kienet li niċċaraw id-direttiva b'mod partikolari nevitaw ir-riskju ta' frodi meta nkunu qed nifokaw b'mod partikolari fuq l-ITS. Hemm xi punti li jrid inqajjem u għandi mistoqsija dwar l-annes. Naħseb li l-informazzjoni li hemm fl-annes ittieħdet minn lista li tittu tintuża fir-Renju Unit. Kif jista' jkun iġġustifikat li dawn il-prodotti issa se jkunu validi u japplikaw għall-istati membri kollha. U dwar l-evalwazzjonijiet illi jridu jippreżentaw l-istati membri, l-istati membri il-kriterji li bijom se jagħmlu l-evalwazzjonijiet tagħhom huma kriterji li se jkunu differenti minn stat membru għall ieħor. Għalhekk nistaqsi li mux se jkun diffiċli li aħna nqabluhom dawn l-evalwazzjonijiet, allora kif se jkonna idea globali u l-konsegwenza, se jkun il konsegwenza li aħna indaħlu sistema ta' reverse charge. Ir-rapporter ippreżenta l-emenda numru 10 li titlob lill kummissjoni biex tagħti rapport lill Parlament u lill Kunsill. Forsi nistgħu niċċaraw id-direttiva billi nitolbu analizi tal-konsegwenzi ta' l-introduzzjoni ta' dan il-mekkanizmu għal ehm, dawk il-persuni illi jipprovdu prodotti u servizzi illi huma uh, eh, vulnerabli u li fuqhom jista' jkun hemm il-frodi. Grazzi ħafna Sur Ludwigsen, Sir Klins. Grazzi, ħafna jiena ma tantx għadni għandi xinżit l ewwel net nirringrazzja lis sur Kaza għal xogħol tiegħu. Issa dwar il-frodi fil-vat din hija kwestjoni li ilha fuq l-aġenda tagħna għal tul ta' żmien. Ħadd ma jaf eżatt għal ta' tammonta ma nafu li l-ammont huwa enormi U l-mistoqsija hija għalfejn nistennejna daqshekk żmien biex uh, nippruvaw li nillimitawa qed nitkellmu dwar 20 ta' biljuni fi frodi u għalhekk naħseb illi hija deja tajba illi issa qed nippruvaw kemm jista' jkun illi nillimitaw dan il-frodi kemm jista' jkun. Kif nifhimha jiena forsi uh, m'għandix raġun illi mhux l-istati membri kollha se jkunu involuti U għaliex? Għaliex mux l-istati membri kollha se jkunu involuti? Għalhekk huwa iktar importanti illi dan jirnexxi dal-esperiment inkella se nerġgħu nsibu ruħna fil-punt ta' tluq. Il-punt fejn kulħadd igerger u ma jsir xejn. Issa, l-ideja li konna dan il-mekkanizmu ta' reverse charge li għal persuna li tirċivi is servizz illi trid tiddikjara il-VAT Din hija semplifikazzjoni b'ċertu mod għaliex qiegħda taqta u tqassar il-katina jkun hemm biss persuna waħda imma u hemm imma. Anki b'dan l approċċ ma nistgħux inkunu ċerti illi se nevitaw il-frodi. Għaliex il-kriminali jilħilhom moħħhom huma kreattivi ħafna u jużaw kull mezz possibbli anki jekk ikun hemm xaq ta' possibilità se jeħduha U dejjem hemm iċ-ċans li kumpanija li tirċievi l-prodotti jew is-servizzi jistgħu jixtru jew jużaw servizz jiddikjaraw il-VAT imma jerġgħu jiġbruha mill-ewwel għaliex dan ikun prodott li jkun eżentat mill-VAT. U din il-kumpanija anke jekk tkun biss se terġa' tbih il-prodott ma tkunx qed tużahi xorta tiddikjarah tajt illi xtrawħ għalihom infushom biex jużaw huma u għalhekk ikunu jerġgħu jistgħu jitolbu rifużjoni fuq il fat ġifiri hemm possibiltajiet ta' frodi hawnhekk xorta u rridu naraw u noqogħdu attenti illi ma nerġgħux inżidu iktar burokrazija għaliex min qed jagħti s-servizz irid ikun ċert illi min qed jirċievi s-servizz qed jagħmel kollox kif suppost meta eh, jiddikjara din it-taxxa. Din xi ħaġa li trid issir kif suppost għaliex jekk le din tiftaħ bib ieħor għal frodi għal darboħra dan ifisser illi MP ieħor ta' rapputtaġġ fuq min qed jagħti s-servizz. Imbagħad hemm kwistjoni oħra. hu responsabbli fl-aħħar minn l-aħħar. Min ikun responsabbli min jagħti s-servizz? Jew il-persuna li qed tirċivi s-servizz jew xi ħadd ieħor fl-aħħar mill-aħħar. Jina għandi 5, 6 jew 7 emendi x'nipproponi li għandhom nejn ikunu utli naħseb illi sejjer nexxilna illi niftemu malaj kemm jista' jkun mar-rapporter u ma naħsebx illi se jkollna problemi la mal-Konsillu laqas mal-Kummissjoni biex nifinalizzaw dan. Grazzi ħafna, Sinjura Gjuri. Grazzi ħafna, President, u nifraħ s sur Kaza wkoll għall preżentazzjoni eċċellenti tiegħu u anki għal rapport eċċellenti tiegħu. Dan huwa suġġett diffiċli u għamilt biċċa xogħol tassew tajba. Għandi xi żewġ kummenti osra x'namel. Aħna għamnek qed naħdmu f'ċertu kuntest, għal konna qed nitkellmu dwar l-evażjoni tat-taxxa. Il-kompatrioti tiegħi huma maġinattivi ħafna meta jiġu biex jevadu t-taxxa, jilħilhom ħafna magħhom. U l-istess japplika għal frodi karusell. Hawnhekk aħna qed nagħtuhom alternattiva lill-istati membri li permezz tagħha huma jistgħu jażlu kemm iridu jagħmlu użu minn dan il mekkaniżmu ta' reverse charge. Jiena nixtieq illi fuq din il-lista nżidu prodotti tal-IT. Għaliex għal raġuni li fl-Ungerija hemm abbuż kbir ta' dan it-tip ta' prodott. Għalina nixtieq li dan ikunu inklużi fuq il-lista. Issa, kumment ieħor jekk tippermettuli. Is-Sur Clintz qal li rridu niżguraw illi ma nżidux il-burokrazija. Irridu naraw li ma noħolqux burokrazija u għalhekk mela nistaqsi li rapporter. Hemm xi limitu minimu li taħt dak il-limitu taħt dak l-ammont memx għalfejn li jintuża dan il-reverse mechanism jew inkella li iktar minn dak il-limitu jista jintuża. Jekk jien fimt sew, forsi fimt ħażin, fil-Ġermanja il-limitu huma ta' 5000 euro li qed jiġi propost. X'jaħseb ir-rapporter dwar dan? David tixtieq twieġeb? L-ewwel nett irrid nirringrazzja l-shadow rapporters li dimt magħhom tul dawn l-aħħar ġemat biex nasal għall-ewwel rapport tiegħi. Eh, qed nitkellmu fuq frodi u namlu x'namlu frodi se tiqpa se jiqpa jkunem. hemm. Ġifieri ilna snin nitkellmu fuq frodi kif qal tajjeb il-kollega Klintz, pero hemm għamlux nagħmlu frodi se jiqpa jkun hemm. Aħna rridu nillimitaw, nillimitaw però il-proċedura illi u wieħed ikun jista' jagħmel frodi. Hemm diversi suġġerimenti illi għamlu kemm il-kollega tiegħi mill-naħa tal-Partit Soċjalista kif ukoll mill-naħa tal-Liberali li jiena naqbel magħhom u issa rridu naraw x'tip ta' emendi rridu nagħmlu iktar milli għamilt jien biex eh, eh, inkunu iktar ċerti li dak li qegħdin nagħmlu ma jkunx ta' burden iktar għal settur tal-biznis f'dak li għandu x'jaqsam kemm dak amministrattiv kif ukoll dak finanzjarju U dwar il-sugġeriment li għamlet il-kollega tiegħi dwar threshold, per eżempju jina informat li l-Ingilterra għanda threshold u iva tkun ikun suġġeriment tajjeb li wieħed jista' jistudja jistudja dan. Li hemm tajjeb huwa li l-evalwazzjoni ta' dan il-proġett pilota li huwa optional għall-istati membri se jkollna eh, minant il-Kommissjoni riżultat u evalwazzjoni tal-proġett kif ħajkun ħadem qabel isiru deċiżjonijiet iktar għal futur qabel il-mekkaniżmu isir permanenti. Ġifiri aħna bħala Parlament se niġu qed titolbu li niġu konsultati eh, il-Parlament qed nitolbu li nkunu nafu x'evalwazzjoni saret, xi problemi hemm jew kemm is-sistema hijiex effiċjenti jew le. Allura irridu nistennew u naraw li s-sistema tibda taħdem u biex tibda taħdem irridu aħna nagħtu l-opinjoni tagħna sabiex is-sistema tkun iktar friendly għas-settur tal-business li rrid ngħid intqajt magħhom ukoll intqajt mal-Business Europe u dawn il-problemi li tqajmu hawn illum diġà smajthom u allura rridu nippruvaw insibu issa il-kompromessi neċessarji kemm mal-Kummissjoni, kemm mal-Kunsill kif ukoll mas-settur tal-biżniss li fl-aħħar mill-aħħar iridu aħna naraw illi ma jiġix milqud b'mod negattiv permezz ta' din il-miżura illi skont jiena meta tara fil-mod ġenerali tagħha naħseb li hija eh, proposta eh, pożittiva għalina lkoll. Mikrofonu għal-kellim ek joġbu? Mikrofonu. it-8 ta' Deċembru hija id-data l-iskadenza biex jitresqu l-emendi fil-waqt li l-11 ta' Jannar jiġu eżaminati dawn l-emendi, il-vot fil-Kumitat Ikon isir jittieħed fis-27 ta' Jannar. Dan ek iwassalna sinjuri għal tmim tal-ħidma tagħna llum illa għal imess issir fis-7 ta' Diċembru nhar it-tnejn fejn aħna nitkellmu mbagħad mal-ċemen tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-lejli tajjeb.